Okay, good morning, everybody. Notwa tajba lil kulħadd nilqa mod partikolari l-MEPs preżenti dal-ħodu. L-ewwel ħaġa. Għandi xi bidliet x'nipproponi fl-aġenda tagħna. Mela qabel xejn punt seba' tal-aġenda oriġinali dwar id-dejjin ta' kooperazzjoni operazzjonali u strateġika bejn ir-Renju tad Danimarka u Europol ikun l-ewwel punt wara l-istqarijiet. Punt 5 wara dwar il-protezzjoni ta' individwi għal dak li għandu xaqsam li proċessar ta' dejta personali mis-sezzjonijiet tal-Unjoni, kif ukoll entitajiet uffiċċju aġenziji tal-Unjoni, kif ukoll moviment ħieles ta' tali dejta għal ħabta ta' 29. Wara, punt 6 il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġġa dwar regoli supplementari dwar l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għall frontieri esterni u l-viża bħala parti mill-Fond ta' Sigurtà intern għażmien 2014-2020 għal ħabta tal-10-10. Umbat imorru lura l-punt erba' dwar rikonoxximent reċiproku dwar l-ordni ta' frizar u konfiska li isir għal madwar il-10. Jekk m'għandniex oġġezzjonijiet għall-aġenda din tiġi adottata hekk kif modifikata. Mela, il-reġim lingwistiku. Sfortunatament, l-interpretazzjoni għal Kroat, Latvjan u l-Irlandiż mhux disponibbli dal U wara nofsinhar mhux se jkollna Daniż, Kroat u Irlandiż. Issa, l-appoġġ tal rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi, il-ħatra tar-rapporters, is-sur Engel mill-PPE ġie maħtur rapporter għal rapport annwali dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali 2016. Umbat mill-SND għandna s-Sinjura Postrom illi ġiet ukoll maħtura għal aspetti ta' drittijiet fundamentali għall integrazzjoni tar-Rom fl-Unjoni Ewropea u kontra diskriminazzjoni anti-zingari. Umbat għanna il-ħatra ta' rapporter tal-opinjoni sur Boni ġi maħtur rapporter għall-opinjoni dwar proposta l-direttiva tal-Parlament Ewropew tal kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-suq uniku diġitali. Il-Kumitat jappoġġa dawn ir-rakkomandazzjonijiet skont regola 205 jidher li huwa l-każ. atti delegati u ta' implementazzjoni fl-24 ta' marzu 2017, Kummissjoni Jurova batet itra li l-Presidenti ta' Ikon Libe u Pana wara r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li oġġezzjona għal regolament delegat tal kummissjoni tal-24 ta' Novembru 2016 li jissupplementa direttiva dwar ir-raba direttiva ta' kontra il ħasir tal-flus. Il-Kummissjoni adottat fl-istess jum għad delegat ġdid dwar il-lista riveduta ta' pajjiżi briskju għolja u intom irċevejtu dawn id-dokumenti fil-newsletter li bedija il-ġimgħa li għaddiet. L-att tad-delegat ineħi Gujana mill-lista ta' Lulju 2016 u jinkludi l-Etopja f'din il-lista l-Parlament għandu xahar f'każ li jrid joġġezzjona li u Ekon għandhom kompetenza konġunta f'dan il-fajl u regola 55 tapplika. L-iskadenza interna ta' Libe għal kolunkwe membru ta' Libe biex iqajjem oġġezzjoni f'forma ta' abbozz ta' mozzjoni għal e riżoluzzjoni hija fissata s 6 ta' April 2017 f'nofsinhar. Likon għandu skadenza simili. F'każ li titoġġezzjonaw jekk joġobkom ibatu l-abbozz ta' mozzjoni tagħkom bil-email lill-President u l-Segretarjat Libe qabel dik l-iskadenza. Issa, għati duna napprovaw xi minuti ta' laqat minn jannar, novembru, lulju, april u frar tas sena l-oħra. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn jiġu approvati. Kollegi, nibdew l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna. Ġifiri, la bozz ta' rapport mill-kollega Diaz de Mera dwar il-ftajim bejn l-Europol u id-Danemarka u Sur Diaz de Mera naddilek minnu fih il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Mela jek permettili. Jena xtaqt nagħmel starrija ta' introduzzjoni fir-rigward ta' persuna bil-qeda fuq il tiegħek. Naħseb illi dan huwa l-aħħar jum tal-kollega hawnhekk fil-ħidma tiegħu fil dan il-kumitat, kollega professjonista ħafna, persuna paċenzjuża taħdem bisħieħ ukoll. Meta tana se jitlef kollega ta' valur u valur u kien ta' valur u privileġġ għalija li naħdem miegħu u matul dawn il-mandati tal-Parlament. U bekk nawguralek kull suċċess għal ġejjini tiegħek. Mela, issa ħalli nkomplu bla bozz ta' deċiżjoni Jiena min se nidħol fid-dettalji li tafuhom sewwa għaliex jiena nixtieq nindirizza l punti ewlenin jiġifieri kooperazzjoni forma ta' ftehim ma' Danimarka. Mela, dan huwa ftehim eċċezzjonali bla ebda mod ma jista' jiġi wkoll naraw li danimarka tiġi indirizzata bħala membru sħiħ fl-Europol. Għaliex issa fl-abbozz qegħdin naraw sitwazzjoni fejn isna l-punti kollha, punti li aħna fissirna qabel ukoll jiġifieri l-kondizzjonijiet li għandna fil-ftehim. Id-Danimarka se jibqa' parti mill-ftehim ta' Schengen u se jkollu jinfurza fl-leġislazzjoni Daniża id-direttiva 2016 sbarra 680 u dana qabel il-21 ta' Mejju. Kif ukoll l-applikazzjoni mid-Danimarka tal-ftehim ta' ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u rikonoxximent ta' supervisur ta' protezzjoni tad data. Punti li dawn kollha ġew inklużi u dan huwa wkoll ta' sodisfazzjon għalina. Mela kif tafu? L-istqarrija ta' spjegazzjoni tfisser il-qofol tal-ftejn u għanna 27 artiklu, 7 kapitli u 3 annessi għal-ftejn. Nissan għot nidħol dawn id-dettalji kollha x'mhix ħaġa li għatant. tant li hemm bżonn fjom għal-issa, pero xtaqt insemmi mill-ġdid il-fatt illi skont artiklu wieħed tad-deċiżjoni tal-Kunsill il-Europol issa ingħata awtorizzazzjoni biex jissokta fl-implementazzjoni ta' din id-deċiżjoni. U l-konklużjoni ta' Europol dwar dan il-ftehim ta' kooperazzjoni bejn ir-Renju ta' Danimarka u l-Europol kollox jidħol fis seħħ fid-data ta' notifika. Issa, l-iskadenza tagħna tikkonċerna l-5 ta' April, il-ħamis li huwa id-data ta' skadenza għall-amendi, u mbagħad fil-11 u 12 ta' April kun hemm votazzjoni flibe wara. Ikun hemm mini plenarja f'forma ta' vot fl-aħħar ta' April. U dak kollox, grazzi. Grazzi ħafna lilek għall kliem tiegħek. Inti għaraft ix-xogħol ta' valur tal-membri tagħna illi jaħdmu hawnhekk mal-kumitat mingħajr il rapport tagħhom ma nistgħux aħna nkomplu bil-ħidma tagħna. Mela, issa nista' ngħaddi l-kelma lill membri illi huma interessati. Ngħaddi l-kelma Sir Peters. Grazzi, President. Mill-ġdid, inrotħajr, l-rapporter għall-impenn tiegħu u anki naraw li kellu approċċ tassew kostruttiv biex insibu ftehim tajjeb bejn il-Europol u r-Renju tad Danimarka. Xogħol li rridu nirrikonoxxu. U qudiem ftehmijiet bħal dawn nixtieq nkunu nafu f'liema mument se jkun hemm reviżjoni tal-ftehim eżami tas-sitwazzjoni biex bekk naraw jekk il-ftehim fil-fatt huwiex jaħdem jew le. U bekk irid ikollna wkoll diskussjoni hawnhekk ukoll fil-Parlament. Bekk aħna se nippreżentaw xi emendi, però l-approċċ huwa wieħed kostruttiv. U aħna kuntenti, grazzi President. Grazzi ħafna, sa ngħaddi l-kelma l-Sinjura Zippel. Nishtiq ngħid illi jiena xi ftit konfuża għaliex la fit-test tal-Kunsill u lanqas fit-test tal-kollega Diaz de Mera ma nsibu qabel xejn skadenza ċara u fit-test tal-Kunsill lanqas ma nassigurazzjoni li minn ta' l-inqas fl-aħħar mill-aħħar se jkollna ftehim propju internazzjonali għax ngħidu biss il-Kummissjoni tista' toffri tali proposta u allura ma nafx jekk huwa l-mezz legali li indirizzaw din is-sitwazzjoni, però għandna ħin l-emendi u xtaqt inżid li l-iskadenza l-emendi hija 5 ta' April u għaliex aħna nixtiequ nħaffu fil-ħidma tagħna jekk jogħġobkom. Eh, nitolbukom tagħmlu elementi tagħkom bil-lingwa Ingliża biss. Issa, ma nafx forsi il kummissjoni tixtieq ukoll titkellem dwar dan ir rapport Signora Amici? Grazzi ħafna, Signora President, il-lodwa tajba, onorevoli membri. Jiena ma nixtieqx intenni dak li kelli l-opportunità ngħid il l-oħra ma nixtieqx nwisma mill-ħin tagħkom. Mill-perspettiva tal-Kummissjoni huwa importanti il abbozz ta' ftehim jirrispetta il-bilanċ istituzzjonali u l-kundizzjonijiet li aħna nsibu fi dikjerazzjoni konġunta mill President Juncker, Tusk u Prim Ministru Rasmussen Il-rapporter irrefera għal kondizjonijiet riflessi fl-abbozz tat test. Jiena ġimgħa l-oħra semmejt illi l kummissjoni għarfet il-fatt illi l-abbozz is ukoll kummenti li saru mill-Bord Konġunt ta' Supervizjoni l-Awtorità Esterna tal-Ħarsin tad data tal-Europol. tal ħarsien tad dejta tal europol li fil-fema tagħna huwa pass importanti dan. Issa dak li għandu x'aqsam kummenti li saru mill-Parlament u mill-Kumitat li għadek kif semmejt inti stess issa, mod partikolari għal dak li għandu x'aqsam il-terminu tal fdejim Artiklu 25 ġi rivedut matul id-diskussjonijiet sabiex inqisu punti ta' tħassib infissra mill-Parlament artiklu 25 qed jagħti klawsola b'saħħitha ta' valutazzjoni biex bekk il-Kummissjoni twettaq reviżjoni tal-effettività operazzjonali tal-ftehim u l-konformità ta' Danimarka mar regoli tal-protezzjoni tad-dejta sa l-31 ta' Ottubru 2020 l-aktar tard. Valutazzjoni bħal din tiġi sottomessa lill parlament u lill kunsill biex bekk ikun hemm dibattitu hawnhekk din il-Kamra u anki naraw li r-riżultat tal-votazzjoni jista' wkoll ikun proposta minn tal-Kummissjoni jew aħjar rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni lill kunsill fejn nitolbu lill kunsill għal deċiżjoni li tawtorizza l ftuħ negozjati biex ikonna ftehim taħt artiklu 218 tat Trattat ta' Lisbona, jiġifieri taħt il-qafas ta' Lisbona. U bekk, f'konsiderazzjoni ta' din il klawzola kif qed li ġiet riveduta matul id-diskussjonijiet, il-Kummissjoni tqis li din hija klawzola b'saħħitha ta' valutazzjoni. Grazzi. Grazzi mill-ġdid lilek għal din l-ispjegazzjoni u xtaqt nżid illi m'għandix dubju li kooperazzjoni se taħdem. Din hija kwistjoni politika xi ftit jew wisq jekk aħna rridu relazzjonijiet mad Danimarka b'dan il-mod. U anki fuq żmien twil. Skużani, tajt il-President, Sur Dias għandek xi kummenti tal-aħħar? Iva, grazzi. Mela, mżax kummenti naħa tiegħi. bħala kortezija parlamentari nixtieq nirringrazzja lil Morten Peterson għall-intervent tiegħu u issa nistenna l-emendi tiegħu nittama li dawn nistgħu għom. Nittama li dawn ma u liġ problemi bħala rapporter, grazzi lilek Sinjura President għall kummenti tiegħek ukoll. Għakem huwa minnu illi jiena kelli tweġiba teknika mill-Kummissjoni Naħseb illi it-tweġiba li kelli kienet waħda tajba u naħseb hekk għandha wkoll tindirizza l-aspett tekniku u għandna artiklu 25 iva li jitkellem dwar valutazzjoni u f'punt tlieta ta' dan l-artiklu 25 qed naraw illi l-Kommissjoni sa 30 ta' April 2021 tista' tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-konformità tal fdejim kif semma l-kollega. U allura, nittama l-elementi kollha tagħkom ikun jistgħu jiġu inklużi u nirringrazzjakom għall kooperazzjoni. Iva grazzi mela il-5 ta' April u għannar l-erba tal-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri għal dawk li jixtiequ jippreżentaw l-emendi, jekk jogħġobkom tridu tħaffu ftit u tippreżentaw l-emendi u ngħaddu għall punt li jmiss ġifiri prezentazzjoni mill-Kummissjoni ta' proposta għal regolament dwar protezzjoni ta' data persuni għal dak li għandu xaqsam il-proċessar ta' dejta personali mill-Unjoni u l-istituzzjoni tagħha, entitajiet uffiċċji u ġenziji tagħha u anki l-moviment Ħiel ta' tali U dana jirrevoka il-regolament u dan jirrigwardja 45 barra 2001 fost oħrajn. U bekk naraw illi għanna il-proposta illi qed tindirizza il-prinċipji u regoli stabiliti taħt ir-regolament tad data u l-protezzjoni tad data. ċaġa ġiet adottata ġimgħa is-sena l-oħra. Bħala President tal-Kumitat Libe nista' ngħid ukoll illi Kien hija proposta oħra mill-Kummissjoni li ma ġietx akkompanjata minn valutazzjoni tal-impatt u jista' jeħtieġ eżami mill koordinaturi libi. Jien għandi l-impressjoni li dan il-mod kif nippreżentaw l-abbozzi għad-direttivi donnu qed issir proċedura tas-soltu illi nfakkarkom mhuwiex il-mod kif eh, jiena nixtieq nara li nfasslu l-liġi b'mod aħjar. Madana kollu ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni qabel xejn prezentazzjoni tal-proposta Imbagħad lir rapporter u shadows u membri oħra li jixtiequ jagħmlu intervent għal skambju ta' femit dwar il-proposta. U issa ngħaddi l-kelma li sur Mikol għall-Kummissjoni. Jekk jogħġbu ħames minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-qosor, Din il-proposta tal-Kummissjoni ġiet ippreżentata fil-kuntest tal-pakket tal-ekonomija tad-data lura f'jannar u naturalment tkompli mal-direttiva tal-protezzjoni tad dejta tas-sena l-oħra din leġiżlazzjoni flimkien mar regolament tal-privacy jaqdu l-ambjent tal-protezzjoni tad dejta billi joffru qafas lill istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. L-allinajament mal GDPR kien meħtieġ min-naħa tal-GDPR. Importanti li napplikaw ir-regolament il ġdid fl-istess ħin tal-GDPR minn Mejju tal-2018 il-qoddim, ġifiri għandna skadenza qasira għaliex irridu nagħtu xi ftit lil l-istituzzjoni u l-korpi tal-Unjoni Ewropea sabiex jippreparaw irwieħhom qabel Mejju tal-2018. Il-prinċipji illi igwidawna f'din proposta huma dawn. Bħalma semmejt tajjeb inti aħna fil-fatt irridu nimxu kemm jista' jkun mal-GDPR ma jistax ikollna standards doppji għal għas-settur pubbliku nazzjonali u l-istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea u dan huwa prinċipju tal-qalba ta' din il-proposta. Irrid ikun hemm l-istess regoli ta' trasparenza, protezzjoni tad-data, l-evalwazzjoni ta' impatt u l-kumplament. Aħna dan li provajna nagħmlu f'din il proposta Ikkonsidrajna eh, l-implikazzjonijiet tal-Trattat tal-Lisbona u dwar il-modell ta' governanza rridu nikkonsidraw u nirrikonoxxu bisħieħ f'dan is-setup istituzzjonali ġdid l-istabiliment tal-Bord eh, Ewropej tal-Protezzjoni tad-Data skont ir-regolament 45 eh, tal-2001 aħna qed nallinejaw ir-regoli eżistenti mal-GDPR li huwa kunċett ġdid li qed jemenda d-dispożizzjoni eżistenti u qed nintroduċu wkoll kunċetti ġodda fir-regolament il-protezzjoni tad-data bid-disin design and default u l-kumplament. Però hemm numru ta' dispożizzjonijiet li beqgħu hemm minn regolament 45 tal-2001 għaliex kienu utli. Hemm eżempju utli, għodot utli għall eh, uffiċjali tal protezzjoni tad-dejta u l-istituzzjonijiet Ewropej. Qed nagħtu xi flessibilità lill-Istati membri Però speċifikajna wkoll regoli għall istituzzjonijiet Ewropej ġifieri bħala konklużjoni aħna nixtiequ illi nimxu kemm jista' jkun skont il-GDPR nieħdu wkoll in konsiderazzjoni l-ispeċifiċitajiet ta' istituzzjonijiet Ewropej, nevitaw l-istandards doppji bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u korpi pubbliċi fl-Istati membri aħna nintroduċu wkoll numru ta' kuġġetti innovattivi bħal multi amministrattivi u nikkonsidraw ukoll il-bilanċ u ir-relazzjoni ta' ħidma bejn l-Unjoni Ewropea li tista' tkun ta' supervizjoni rwol ta' supervizjoni u il-Bord tal-Protezzjoni tad-Data. Mil-ġdid irridu nimxu kemm jista' jkun malajr nisperaw sabiex inħallu ċertu ħin għall-istituzzjonijiet Ewropej sabiex japplikaw il-leġiżlazzjoni. Fil-Kunsill kien hemm tliet Eh, tliet readings u l-għan huwa illi nadottaw il-leġislazzjoni saħar s sena Grazzi kar Presidenza Maltija, grazzi. Qabel ma naddi il-kemm l-rapporter nixtieq ngħid illi aħna maħniex biss qed nintroduċi ponti ġodda però qed nagħtu l-Istati Membri l-aħjar eżempju ta' kif jindirizzaw il-pakett kollu tal-protezzjoni tad-data. Issa ser ngħaddi l-kelma lill rapporter tagħna is-Sinjura Ernst. Iva, grazie ħafna bħalma diġint għala u hekk għan nitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-pakket ta' data li ser tapplika għall istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea u postijiet oħra irridu nitkellmu dwar dan bis-serjetà, irridu nitkellmu wkoll dwar li dps Sar xogħol eċċellenti fis-snin li għaddew u aħna appoġġajna dan ix-xogħol għalhekk importanti li nistudjaw bir-reqqa kif ser eh, nistabilixxu l-affarijiet. Nixtieq nibda billi nirringrazzja li x-shadow rapporters wara l-ewwel għax-xogħol tagħhom naħseb li huwa importanti li naħdmu mill-qrib fl-imkien bl-implementazzjoni tal pakett tad dita aħna għandna suġġett importanti hawnhekk irridu nassiguraw li ma jkunx hemm irdoppjar illi naraw ukoll x'qed jiġri u naraw li nibqgħu għadejn fi triq tajba u ma noħolqux irdoppjar. Dan huwa importanti, għalhekk importanti li naħdmu wkoll flimkien u naħseb irnexxinna nagħmlu dan. Issa, xi ftit kritika xi ħaġa li nikkritikaw u nikkritaw il-Kummissjoni għalija hija il-fatt illi m'għandniex evalwazzjoni ta' impatt mill-ġdid fil-istess il pakett ta' terrorizmu. Aħna rridu dan l-evalwazzjoni ta' impatt u jiena nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni sabiex taħdem fuq impatt ta' evalwazzjoni ta' impatt u tippreżenta dan l-evalwazzjoni fin-negozjati. Ma nixħinx nitilfu, rridu natmu ta' malaj fuq dan il-punt. U għalhekk irridu nkunu lesti li nimplementaw din il-ġistrazzjoni f'Mejju tal-2018. Għalhekk importanti jkun il għatta tax-xedew kemm jista' jkun malar sabiex niddiskutu punti importanti u ngħaddu dwa rapport u naħorġu bl-emendi. Għalhekk xiridu niċċaraw, xiridu nindirizzaw bħalma palma bħalma diġà sar u għaċar irridu naraw fejn huma rabtiet ma' regolamenti u direttivi oħra hemm eh, rabta ma' li privacy per eżempju, ġifiri jiddu noqdu attenti hawnhekk. U appunt importanti ħafna, irridu kon nitkellmu dwar l-ambitu l-affarijiet mhux ħafna ċari hawnhekk, irridu nitkellmu wkoll dwar l-istituzzjonijiet u l-korpi, però xi ngħidu dwar l-aġenziji fl-ewwel laqgħa tax-shadows indunajna li hemm problema kbira hawnhekk hemm aġenziji li għandhom is-sistema ta' protezzjoni tad-data tagħhom. Palma tafu, pereżempju għandna l-Europol, x'namlu bil-Europol, x'namlu bil-databases, x'namlu b'databases oħra Ewropej. M'għandniex informazzjoni dwar dan, aħna rridna ħarsa ġenerali min-naħa tal-Kummissjoni, lista tal-aġenziji differenti u l-mod kif jindirizzaw id-data rridu nitkellmu dwar kif ser naħdmu dwar dan il-punt. Hemm ċertu nuqqasijiet palma nafu u ma nistgħux iħallu l-affarijiet hekk kif inhuma. Il-protezzjoni tad data u d-drittijiet dawn huma ovvji, però rridu nitkellmu wkoll dwar ir-restrizzjonijiet hemm rabta ma' regoli interni maħniex kuntenti b'dan kollu ikun aħjar illi nindirizzaw l-affarijiet fil leġizlazzjoni fil- irridu nindirizzaw l-affarijiet mod individwali wkoll. L-DPS eżempju, din hija importanti ħafna leġizzazzjoni essenzjali għawek għax ma rridux bidliet, rridu nkunu ċari dwar x'inhu huma drittijiet u l-kompetenzi meta niġu għal protezzjoni tad data li DPS. Aħna rridu DPS b'saħħtu. Irridu id-DPS li jista' jaħdem tajjeb. Mbagħad il-proċedura intom tiftakru li meta ġejna l DPS kien hemm proċedura stramba kien hemm affarijiet li qbilna fuqhom u affarijiet oħra illi jridu nirranġaw, però dan mhux kollox dawn huma biss l-ewwel punti li ħarġu mill-ewwel qatana. tagħna dawn huma xi ħadd affarijiet li rridu niddiskutu bis-serjetà jiena nsab ħerqana naħdem mal-grupp u naħseb l-affarijiet marru tajjeb fi snin li għaddew. Nispera nkun nista' nagħmel test fil-futur. Grazzi ħafna Sinjura Ernst issa ser ngħaddi l-kelma ir-Resur Arbrecht li huwa shadow rapporter fi semin ħodor. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid li l-ewwel nett jiena kuntent ħafna illi kellna bidu maġġel. Hemm di proposta minnata tal-Kummissjoni illi fis-sustanza naħseb illi sejra fid-direzzjoni tajba, però nixtieq nindirizza punt illi diġà semma mir-rapporter illi nara li hemm problemi hemmhekk anke bħala rapporter għal regolament ġenerali tal-protezzjoni tad-data għax dan ir-regolament aħna iddeċidejna bħala leġislaturi illi ir-regolament 45 tal-2001 japplika l proċessi kollha tal-istituzzjonijiet korpi u aġenziji tal-Unjoni Ewropea, ġifieri jinkludu l-aġenziji. Ovvjament, dan mhux il-każ regolament 45 45 tal-2001, pero da qiegħed fl-ambitu tal-GDPR għawek aħna ktibna li dan ir-regolament si japplika għal korpi, istituzzjonijiet u aġenziji. Naħseb irli hemm eh, raġuni politika wara dan kollu u din raġuni hija illi fil-waqt li ngħidu illi l-ewwel net bħala Parlament Ewropew dejjem irid ikollna standard orizzontali fuq il-protezzjoni tad-data u għalhekk għamilna GDPR U aħna maħtanċ konna kontenti li kellna naqblu fuq strument speċifiku fuq it-telekomunikazzjoni jew il-komunikazzjoni tad data elettronika. Għaliex il-Kummissjoni ridet tinkludi dam il-bidu, però aħna laqas konna kontenti illi kellna ninkludu dan fid-direttiva tal-Pulizija eh, u l-infurzar tal-liġi, però rispettajna dan Però fil-GDPR hemm miktub illi irrid ikun hemm strument wieħed illi jkopri l-istituzzjoni tkorpi u aġenziji tal-Unjoni Ewropea u hemm inkluż l-aġenziji. Ir-raġuni wara dan kollu hija wkoll li bħalissa fis-settur ta' infurzar tal-liġi fuq livell Ewropew naħseb għandna għexieren jew mijiet ta' standards differenti kull sistema ta' informazzjoni, kull istituzzjoni, kull aġenzija għandhom l-standards differenti tagħhom. Speċjalment l-aġenziji u s-sistemi. U ma nistgħux nistennew l-istati membri li jaqblu kollha fuq l-istess standard fuq dan is-settur sabiex nippermettu skambju ta' informazzjoni ta' malajr, speċjalment fejn jitlu kwistjonijiet ta' sigurtà Ma nistgħux nistennew kooperazzjoni aħjar f'din is-settur, però fl-istess ħin nippermettu li kull aġenzija u sistema min-naħa tal-Unjoni Ewropea ikollhom aki differenti fuq il-protezzjoni tad data personali. Ma naħsibx li din hija xi ħaġa li nistgħu nippermettu u l-istati membri kienu favur li jinkludu dawn l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha fil-GDPR fil-waqt li l-Parlament qabel illi l-Kummissjoni ikolla żmien illi taħdem fuq il-bażi legali speċifika għall idps eh, u l-bord il-ġdid, però aħna rridu standard orizzontali anke madwar l-istituzzjonijiet korpi u aġenzijiet tal-Unjoni u naħseb li dan huwa ċar. Għalhekk rridu naħdmu fuq il-possibilità li ninkludu il-aġenziji u sistemi tal-informazzjoni fl-ambitu ta' dan ir-regolament sabiex noħolqu standard komuni reali bħall istati membri irridu jagħmlu bħalissa bil-GDPR. Grazzi. Grazzi ħafna sur Arbrecht Mhux qed nara lil ħatior li jixtieq jitkellem għalhekk nixtieq ngħaddi l-kelma lura għall-ewwel reazzjonijiet jew tweġibiet minnaħa tal-Kummissjoni għaliex kien hemm xi mistoqsijiet dwar definizzjonijiet ta' uffiċi aħna talba ċara għal standard armonizzat fl-Unjoni Ewropea bejn istituzzjonijiet korpi u aġenziji u jiena nistaqsi wkoll kif nistgħu nindirizzaw il-possibilità ta' multi u kif nistgħu norganizzaw dis sistema u mbagħad ngħaddi lura għall mistoqsija tas Sinjura Ernst illi nistaqsu għal evalwazzjoni ta' impatt anki jekk aħna nafu illi rridu nagħmlu ħidma ta' malar sabiex niżguraw illi kollox jiġi implementat fil-bidu tas sena d-dieħla, nixtieq nistaqsi lis sur Mikol jekk ixtieqx jikkummenta. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Se nibda bl-evalwazzjoni ta' impatt kien hemm deċiżjoni sabiex ma nagħmlux evalwazzjoni ta' impatt minħabba l-ambitu limitat ta' din il-proposta u l-fatt illi din timxi mal-GDPR kien hemm studju illi sar u li huwa disponibbli dwar issa il-kwistjoni tal-ambitu. Jiena naħseb illi dwar il-kwistjoni tal-databases f'ħafna każijiet dak li jikkontrolla databases mhumiex istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni Ewropea, però awtoritajiet nazzjonali li mbagħad jitresqu lejn il-GDPR jew direttiva tal-Pulizija dwar l-Aġenzija ta' Infurzar tal-Liġi ġifieri jew hekk nitkellmu dwar żewġ aġenzija u tlieta u għamennu illi mhumiex inklużi fl-ambitu tal-proposta tagħna. Għaliex aħna nafu illi hemm f'ħafna każijiet reġim standard illi jigverna dawn l-aġenziju dan ġie adottat riċentament. Għanna ma illi kun utli illi u xira illi nerġaw niftħu di kwistjoni issa dwar il-multi. Kien hemm diskussjoni twila anki mot intern għaliex huwa approċċ kompletament ġdid illi natu is-seta lill-IDPS illi timponi multa fuq istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea. Aħna introduċejna numru ta' protezzjonijiet sabiex dawn il-multi jkunu l-aħħar pass u ma jaffettwawx b'mod sproporzjonat il-funzjonament ta' istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment aġenziji żgħar. U il-flus li jinġabru minn dawn il-multi palma edna fit-test imorru lura għal baġit ġenerali, però naħseb illi dan kollu għandu valur simboliku b'saħħtu sabiex nisqu fuq l-importanza li qed ipoġġu fuq il-protezzjoni tad-dejta fost istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa ser ngħaddi l-kelma lura lis-Sinjura Ernst illi forsi għandha xi mistoqsijiet oħra wara il dawk il-kummenti. Ovvjament aħna ma naqblux ma' dak illi edwar l-evalwazzjoni tampata għalhekk aħna nżommu it-talba tagħna. L-ambitu naħseb irridu nerġgħu niddiskutu dan mill-ġdid, però nistgħu nagħmlu dan ġala darba tippreżentaw l-aġenziji u l-korpi wkoll sabiex ikollna ħarsa ġenerali dwar x'qed nitkellmu. U l-kuplament nispera li nlestu dan ix-xogħol jkollna soluzzjoni tarba. Issa dwar l-aġenziji naħseb dak li għandna nagħmlu bħalissa huwa nivverifikaw il-regoli relattivament ġodda tal-aġenziji huma skont il-pakett tal-protezzjoni tad-data, ġifieri forsi dan jista' jsir b'mod parallel għal dak li għandna fuq il-mejda li il-proposta minna tal-Kummissjoni. biex ma jkunx hemm biss kambju tekniku sabiex nallinejaw l-affarijiet iżda wkoll natu eżempju tajjeb lill-Istati Membri tagħna. Tajjeb, fadilna l-ħin illum irridem niżgura li kellima illi għandhom jitkellmu ikunu preżenti fil-kamra. Mela, għanna ser nibdew bil-punt li jmiss li huwa l-abbozz ta' rapport Missur Tchekovski fuq il-ftejjin l unjoni Ewropea u r-Renju tan Norveġġja dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall appoġġ finanzjarju għall fruntieri esterni u l-viża bħala parti mill-Fond tas-Sigurtà Interna għal perjodu 2014 sal-2020. Hekk kif is-Sur Tchaikovsky ma setax ikun preżenti magħna llum, is-Sur Kwell jitkellem u ħajprezenta l-abbozza rapport. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiddispjaċini fis is-Sur Ċekowski li qiegħed fil-laqgħa tal pp ġewwa Malta, ir-rapporter jixtieq jenfasizza l-istrument għal eh, għall appoġġ finanzjarju tal-Frontier Esternu Visa Dan huwa importanti sabiex niżguraw s-sigurtà fl-Unjoni Ewropea għaliex dan jgħin sabiex nikkontrollaw il-frontieri esterni u nipproċessaw il-viża schengen viża b'mod iktar effettiv. Madankollu huwa importanti li niżguraw solidarjetà fost il-pajzi kollha parteċipanti fiż-żona Schengen, inkluż il-pajzi assoċjati bħal Norveġja. Mhux biss istati membri jridu jsegwu l-istess regoli fuq il-kontroll tal-frontieri esterni iżda wkoll għandhom jipparteċipaw b'mod finanzjarju. Din il-proposta għandha x'taqsam man Norveġja bħala stat assoċjat li qed jipparteċipa fl-akki ta' Schengen u jiddetermina l-kontribut tiegħu għall budget tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol il-Fond ta' Sigurtà Interna li huwa ta' 17.7 miljun euro fis-sena. Ir-rapporter jaħseb li l kumitat Libe għandu jaqbel ma' din il-proposta għaliex permezz ta' dan l-istrument aħna nistgħu naslu għal livell aktar effiċjenti u uniformi tal-kontroll tal-frontieri esterni u jkollna ħarsa aktar xirqa ta' nies li qed jaslu fiż-żona Schengen. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Coelho. Naħseb il-kwistjoni ta' kif l-aħjar nistgħu nikkontrollaw il-frontieri esterni sabiex niżguraw u nkunu nafu min qed jasal hija dibattitu illi għadu għaddej u huwa neċessarju mhux biss li nitkellmu dwar din kwistjoni mhux biss mal-Istati Membri iżda wkoll ma' pajjiżi oħra li magħhom għandna kooperazzjoni mill-qrib, ġifiri huwa importanti ħafna li għandna dan ir rapport sabiex niżguraw mhux biss il-kontroll iżda bħalmem f'dan ir rapport tajjeb illi nitkellmu wkoll dwar l-appoġġ finanzjarju u l-kontributi finanzjarji. Dan huwa importanti. Mill-ġdid aħna għandna rapport fejn aħna ġejna mistoqsija sabiex nagħmlu xogħol ta' malajr. Ġifieri anki għal dan ir-rapport l-iskadenza għall-emendi hija il-ġimgħa d-dieħla l-erba' 5 ta' April. F'nofsinhar. Issa b'differenzi referenza għal rapporti l-oħra mhux neċessarju illi l-amendi jitresqu biss bl-Ingliż iżda jista' jisiru bil-lingwi kollha. E kif aħna edin xiftit kmini nishtiq ninformakom illi il-votazzjoni ġol Kumitat Libe hija maħsuba għall-24 jew il-25 ta' April u mbagħad il-votazzjoni fil-plenarja hija maħsuba għal Mejju ta' din is-sena. Mhux qed nara l kummissjoni, però ma naħsibx li dan huwa punt jaħraq. Iġifieri nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Li huwa ir-regolament propost dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ifriżar u ta' konfiska dan l-istrument propost ser jieħu post il-deċiżjoni għafas tal-Kunsil tal-2006 zbarra li 3 8 tal ġej fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-rikonoxximent reċiproko fuq l-ordnijiet ta' konfiska u deċiżjoni għafas tal-2003 577 tal ġej fuq Eh, ordnijiet ta' frizzar. Nixtieq nfakkarkom illi fid-direttiva tal-2014 42 diġi adottata fuq l-istrumenti tal-frizzar konfiska u il-proċeduri ta' reati fl-Unjoni Ewropea id-direttiva armonizzata introduċi standards komuni fuq il-konfiska fil-liġi kriminali, inkluż ċertu forum ta' konfiski estizi u konfiski mhux abbażi ta' konvinzjoni ta' konvizjoni fiż-żewġ każijiet, pereżempju ħarba jew mart. Ir-regolament propost minna oħra introduċi rikonoxximent reċiproku ta' dawn il-miżuri fil-liġi kriminali anke barra mill- eh, l-ambitu ta' armonizzazzjoni. Nixtieq nfakkarkom dwar e, strument ieħor ta' direttiva tal-2014-41 fuq il-ordni ta' investigazzjoni Ewropeja. Se nsemmi, għansi semmi din id-direttiva għaliex dak iż-żmien aħna sibna li dan se jkun mudell qafas għall istrument futur ta' rikonoxximent reċiproku fu liġi kriminali għax kien hemm bejn il-gruppi politiki kollha b'dak iż-żmien, speċjalment dwar l-inklużjoni ta' ta' bażi e, mhux fuq ir-rikonoxximent ta' drittijiet fundamentali. Il-Kummissjoni għadha ġejja ġifieri jiena nixtieq ma nista nistaqsil ħadd biex jitkellem. Nista nistaqsi fil-fatt li r-rapporter jekk tixtieq tibda. Is-Sinjura Griesbeck. Grazzi ħafna. <clears throat> Naħseb huwa importanti li l-Kummissjoni tibda bil-preżentazzjoni. Aħna nistgħu forsi nagħmlu kollox ta' taħt fuq imma Minħabba l-fat li dan huwa l-ewwel skambju tal-opinjoni importanti għalina li konna l-preżentazzjoni l-ewwel tal-Kummissjoni u mbagħad spjegazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kommissjoni nistgħu nwieġeb wara dak iżda naħseb li jkun utli jekk eh, il-Kummissjoni tkun preżenti. Ma tantx fadal u l-ebda wieħed mix-shadows mhu qegħdin Nistgħu nieqfu ftit biex inkunu ċerti li l-Kommissjoni tkun tista' tisma' mir-rapporters u mix-shadows dak li aħna nixtiequ li naraw u mbagħad nistgħu nieqfu waqfa qasira forsi għal l-iktar għax disa minuti, bat eh, nistaw nibdow l-ura fl-10, skużawni ta' dal-inkonvenient. So you can have a coffee, yes? So, colleagues. Uh, Kollegi, kif uh, preċedentement minħabba fatt li jina diġa introduġiġejt il-punt fuq l-agenda tagħna dwar ir-rikonoxximent reċiproku dwar l-ifriżar u l-mandati ta' sekwestri jiena ħadd tliet minuti iktar u minħabba l-fatt li diġa introduċejt il-punt ser mill-ewwel nagħti il-kelma lill-Kummissjoni u mbagħad nagħti il-kelma lill-rapporters u l-shadow rapporters. -rapporters Is-Sinjura Schroeder, jek joġbok. Grazzi ħafna, President, u grazzi tal-li tajtni l-opportunità li niprezenta u għek illum il-proposta tagħna dwar il-rekonoxximent reċiproku dwar il-mandati ta' sekwestru ta' frizar, nixtieq intikom sira dwar dak li qed nipproponu hawnhekk. L-ewwel kem kemm tgħid dwar il-kuntest. il konfist ta' kalassi, is-sekwestru tal-assi, huwa mezz effikaċi fil-ġdida kontra l-attività kriminali għax qed inneħħu l-qlieħ ta' tali attività. L-istess ħin mill il-kumpens għal vitmi u iktar investiment f'investiment f'attività ta' infurzar ta' kontra l-krimi kriminali, kriminali il-sekwestru huwa wkoll mezz biex niġiedu terrorizmu għax dan ifixkel is-sors ta' dħul ta' tali organizzazzjonijiet. L-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà tal-2015 tenfasizzat il-bżonn ta' miżuri li jkun ehm, mezzi li nindirizzaw l finanzjar tat terrorizmu ċertu importanza li ntejbu r rikonoxximent reċiproku tal-mandat ta' sekwestru ta' friżar Aktar minn hekk il kummissjoni ħadet l-impenn fl-2016 pjantazzjoni fil-ġlieda kontra l finanzjar tat terrorizmu u anka, anka b'rispons għal talbiet tal-Parlament u tal-Kunsill meta l direttiva tal-2014-42 taħt l-ifrizar u sekwestru u tal-miżuri ġew adottati biex iħejju għafas leġislattiv ġdid dwar il-mandati ta' sekwestru tal-iffizar dak li għamilna u ressaqna proposta lejla ħar tas-sena l-oħra. L-iktar problemi li ġew identifikati kienu dawn li ġejjin. L-ewwel net hemm nuqqas ta' irkuprar tal-assi f'każijiet ta' sitwazzjonijiet transkonfinali ħafna drabi jkun hemm ftit ifriżar jew sekwestri f'każijiet transkonfinali u dan f'sitwazzjoni fejn hemm iktar assi kriminali li jiġu trasferiti minn stat membru għal ieħor. Dwar ir-raġunijiet għal tali nuqqas aħna sibna li l-liġi korrenti fuq ir-rikonoxximent reċiproku tal-mandati għabbażi tal-qafas leġislattiv tal-2003 u 2006 mhumiex aġġornati ċertu stati membri u bil-liġi Ewropea riċenti li jistabilixxu regoli minimi l-iktar id-direttiva 2014-42 dwar eh, il-mandati tal-sekwestru u ta' frizar illi kellhom jiġu trasposti sal-ħarifa tas sena l-oħra. iġifieri l-ambitu ta' dawn iż-żewġ deċiżjonijiet illi aħna bħalissanna qoddimna huwa illimitat u ma jkoprix ma jkoprix ma jkopri ħafna forum ta' situazzjoniet, fostom situazzjoniet fejn dak ikun ikun ħati. Dik kienet l-ewwel raġuni, tieni raġuni kienet illi ċ-ċertifikati u l-proċeduri l-istrumenti korrenti huma komplikati u l-effikaċi wislen u mem ebda skadenzi per eżempju stipulati f'dawn l-istrumenti fl-aħħar mill axar Id-deċiżjonijiet iħallu id deċizjonijiet iħallu ħafna diskrezzjoni lill istati membri wkoll fl-implementazzjoni tagħhom, ġifieri din kienet waħda mill-problemi ewlenin, it-tieni problema kienet illi il-qafas ma jippermettix għal kumpens u lotja lura lill vittmi tal wara li sir sekwestru f'każijiet transkonfinali, hemm ċertu stati membri fejn l-istat jista' jikkonfiska jissekwestra fisem il-vittmu dan ma jsistix kullum kien iżda ċertu stati membri hemm din il-possibilità u din tali possibilità tintilef meta jkun hemm każistika transkonfinali u ħassejna li dan huwa punt li għana indirizzaw bil-permess tal-proposta tagħna. Ġifieri x'inhu ma l-elementi ewlenin tal-proposta l-ewwel net. Huwa strument ta' rikonoxximent reċiproku, ġifieri deċiżjoni ġewwa stat membru tiġi rikonoxxut u infurzata ġewwa stat membru ieħor mingħajr ma jkun hemm valutazzjoni oħra ulterjuri abbażi ta' fiduċja reċiproka. M'hemmx ebda armonizzazzjoni fil-regoli fil-ambitu ta' sekwestru permezz tal istrumenti l ġdid dan biss joħloq mekkaniżmu għal kooperazzjoni transkonfinali. U jkopri eh, kull tip ta' mandati ta' sekwestru konsegwenza ta' proċeduri kriminali Il-proposta għal regolamentazzjoni ser ittejjeb il-qafas korrenti f'diversi modi l-ewwel nett. Hija proposta għal regolament hija l-ewwel darba illi l kummissjoni qed tipproponi tali format ta' strument. L-istrumenti kollha preċedenti kienu strumenti ta' tielet pilastru u offset ta' deċiżjonijiet Ġifieri din hija l-ewwel darba illi qed tissipruha bħala regolament u din se tiġi applikata direttament se tipprovdi ċertu ċertezza u tevita ċertu problemi ta' transpozizjoni. Id-direttiva tista' tagħti l-Istati membri ċertu marġni ta' transpozizjoni wkoll u konsegwenza ta' dan il-liġi nazzjonali tista' tkun differenti minn stat membru għal ieħor f'każ ta' regolament. Mem ebda marġini ta' varjazzjoni u minħabba l-fatt li qed nitkellmu dwar proċeduri transkonfinali laqqas hemm bżonn li jkun hemm tali marġni ta' diverġenza bejn iż-żewġ aspetti. Aħna konvinti li aħna li dan huwa l-aħjar mezz li nistgħu nużaw għall istrument tal-rikonoxximent reċiproku ħaj wassal għal ċertu ċarezza jelimina ċertu problemi ta' trasposizzjoni fis-sistemi nazzjonali. Umbat, dwar l-ambitu tal-istrument il-ġdid dan ħajmur lil lin dak li hemm stipulat fil-oqsa Dan sa jkopri il-formats kollha ta' sekwestri li huma armonizzati fid direttiva tal-2014-42, iġviri sekwestri tradizzjonali, sekwestri ta' partijiet terzi u sekwestri estizi u sekwestri li mhumiex kaġun ta' ċertu ta', sentenzi li ħajmorru l-lin mill-ambitu tad direttiva għas jkopru ċertu sekwestri oħra sakemm dawn jinħarġu fil-qafas ta' ċertu proċeduri kriminali. Għawek qed nittrattaw każistika ta' immunità, preskrizzjoni, kas meta l-attur ma jistax jinstab ħati, ma jistax jiġi identifikat, jew meta r riżultat ta' tali jassi huwa meta l-eżistenza ta' tal jessi kun kaġun ta' ċertu attività kriminali. li salvagwardji ser jiġu wkoll jiġu indirizzati fl-istat li jinħareġ is-sekwestru. Vantaġġ ieħor huwa li din ser tintroduċi ċertu skadenzi għall frizar u għall mandati tas sekwestru għal dawk li huma iktar urġenti dawn l-iskadenzi huma pjuttost osra Mbagħad tal-każijiet oħra jkun hemm l-iskadenzi iktar ġenerali f'każistika oħra u qed nintroduċu wkoll ċertifikazzjoni standard u form standard li jippermettu għal azzjoni effikaċi l-informazzjoni kollha meħtieġa biex l-awtorità eżekuttiva tkun tista' tieħu d-deċiżjoni tagħha biqbi ma' rikonoxximent u biex tkun tista' twettaq il-mandat. Hemm diversi dispożizzjonijiet fil-proposta dwar il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti illi hija waħda mill eh, huwa wieħed mill-affarijiet wieħed mill-aspetti ta' suċċess fil- dwar id-drittijiet tal-vitmi. Issa hemm dispożizzjoni li tippermetti li f'każ meta il-vittma tkun ingħatat ċertu sentenza ta' kumpens u l-assi jkunu ġew sekwestrati ġew stat membru, ieħor dan jippermetti li l-vittma jkun jista' jingħata priorità fl-interess tal-istat membru eżekuttiv biex jingħata parti mill dawn l-assi li jkunu ġew sekwestrati. Fl-aħħar mill-aħħar, nixtieq nikkonkludi billi ngħid kemm tgħid dwar jekk il-proposta tagħna tissalvagwardja id-drittijiet fondamentali. Ir-regolament se rikopri mandati ta' sekwestri li jinħarġu kaġun ta' ċertu proċeduri kriminali, jiġifieri s-salvagwardji kollha rilevanti għal dan ser jiġu applikati l-iktar id-dritt tal smigħ ġust biqbil mal-Konvenzjoni tad Drittijiet tal-Bniedem u l-ħarsin ukoll għad-dritt tad difiża ma' mal-konvenzjoni tad drittijiet ta' bidem aktar minn hekk il-liġi rilevanti ser ukoll tittieħed in konsiderazzjoni ħostom is-sid direttivi kollha li aħna għandna qudiemna dwar id-drittijiet proċedurali id-dritt tal-interpretazzjoni, traduzzjoni għall-informazzjoni, għall-aċċess għall-avukat tiegħu, għal preżunzjoni tal-innoċenza tiegħu salvagwardji proċedurali għat-tfal u l-għajnuna legali. Minħabba li dawn is-salvagwardji japplikaw ħassejna li ma kienx hemm bżonn li ninkludu kriterji għar rifju ta' bażi tad drittijiet tal-bniedem kif numbassal fid-direttiva tal-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea. Jiena ċert li konna diversi okkażjonijiet li nitkellmu dwar dan iżda il-pożizzjonijiet tagħna jistgħu jiġu interpretati b'mod estensiv mill-ġudikatura. Eh, Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal dan din informazzjoni kollha fid-dettall dwar din il-proposta. U mingħajr man tawwal nixtieq nagħti il-kelma lir rapporter tagħna Natalie Griesbeck. Grazzi ħafna, Signora Chair. L-għonet nixtieq li nirringrazzja lis sinjura Schroeder għall preżentazzjoni tagħha di parti tal kummissjoni kienet prezentazzjoni fid-dettal. Laqqas kienet daqstan teknika fil-fatt. Dan huwa dokument importanti ħafna mill-aspett kriminali huwa wieħed illi ċ-ċittadini Ewropej jistgħu jinterpretawh jinterpretaw l ambizzjoni Ewropea fil-ġida kontra t terrorizmu u kontra tali pjaga u nsolvu l problema iktar mill-lajn tas tal-problema, mill-lajn tagħha. Dan kollu naħseb li ħajjajna biex inkunu iktar mamla bil-mezzi kollha d dispożizzjoni tagħna biex intrattaw il-problemi tal-finanzjar tat-terrorizmu u l-attività kollha fl-attività kriminali organizzati fil-ġlida kontra l-attività terroristika. Dan huwa fenomenu illi mhux neċessarjament Nista dan għandu jiġi trattat fil-kaġun tiegħu biex permezz ta' dispożizzjonijiet effettivi. Wara l-attakki terroristiċi tal-snin preċedenti, Din hija teddida preżenti fl-Unjoni Ewropea, u kemm bżonn li nikkooperaw kollha minn aspett kriminali u nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna u naħdmu b'mod iktar effikaċi l-Unjoni Ewropea kollha kemm min. Inti għati dan indirettament aħna neħtieġu illi nattakkaw il-finanzjar tat terrorizmu li hemm stant effikaċi fil-proposta hija illi aħna qed nipprovaw nalqulhom il vit biex ngħidlek biex dawn il-proġetti ma jkunux jistgħu jiġu finanzjati hemm diversi elementi pożittivi fil-preżentazzjoni. Smajna l-idea li nikkompensaw lill vittmi pereżempju b'mod xieraq fejn dan huwa permess iżda hawnhekk għal darb'oħra l-idea hija li nipprovaw nibnu iktar finanzi illi mbagħad jistgħu jiġu investiti iktar f'attivitajiet għall infulsar ta' liġi jew prevenzjoni ta' attività kriminali. U naħseb li dan huwa aspett importanti ħafna fit-test. Jiġifieri, is-sekwestru ta' ċertu flejjes kaġun ta' attività kriminali ser jipprevjenu kol eh, li jinġibu fissi ħatta oħrajn. Dan huwa mezz illi għandu jikseb dan l-anijiet, iżda l-koll nafu kemmu diffiċli li niksbu dan l-an. Xorta waħda huwa importanti. Għandi żewġ mistoqsijiet, kelli serje ta' mistoqsijiet, iżda naħseb diġà ġibtom permezz tal-prezentazzjoni tiegħek partikolarment mistoqsijiet dwar li jkun hemm eh, rifju ta' bażi ta' nuqqas ta' rispett ta' drittijiet fundamentali ta' bniedem inti tajt tweġibiet hemmhekk. Iżda bħala osservanza nista' ngħid illi jiena napprezza l-għażla tal-istrumenti li saret mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni qed tipproponi regolament hawnhekk regolament ta' rikonoxximent reċiproku ta' dawn id-deċiżjonijiet. U naħseb illi dan huwa mezz effettiv li juri ċertu buona volontà biex dawn l-affarijiet jaħdmu jaħdmu malajr. Ħafna drabi fil-passat konna qed nużaw eh, direttivi għal ċertu kazistika kriminali. Issa, bil-regolament nistgħu naġixxu iktar malajr ser ukoll ikonna nkunu daqsxejn iktar preċiżi wkoll kif infaslu din il-biċċa għodda biex tkun tista' tiġi trasposta mill-ewwel fuq livell nazzjonali. Se jkollna nkunu daqshekk retti fix-xogħol tagħna biex nkunu effettivi u bħala kjarifika jekk il-Kommissjoni tista' tistipola b'mod ċar liema estensjoni ġodda jew liema infurzar ġdid qed jiġi ppreżentata hawn meta mqabbel ma dawk li kien hemm preċedentement. L-istess ħin fil-kien ma' shadows huma l-kollegi qed naħdem fuq dan it-test tekniku iżda kif għad preċedentement importanti ħafna grazzi Natali. Ovvjament hemm ħafna aspetti tekniċi meta ngħid li kulħadd jew iċ-ċittadini tagħna ser jaqblu li huwa meħtieġ li aħna nwaqfu il-flejjes illi jmorru l lin jew li jiġu minn attività kriminali, ġifieri s-sekwestru li friżaru importanti, u importanti wkoll li dak il-punt politiku fit-test biex nirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u ċertu proċeduri ta' salvagwardja fosthom l-assunzjoni tal-innoċenza ta' dak li jkun istanati l kelma li shadow rapporter Stana kollha jekk huma preżenti hawnhekk l-ewwel wieħed huwa Sur Pavel minn SND. Grazzi Madam Chair, grazzi lill kommissjoni Signora Grisbeck, nixtieq naħdem miegħek anke fuq dan id-dossier daqstant importanti. Nista' ngħid illi il-proċedura ta' regolament hija ta' plas kbira li hija aħna li naspjegawna dak li li tfisser. Naħseb li din kienet l-aħjar deċiżjoni, aħna qed naħdmu fuq il-proposta tal-Kommissjoni dwar mandati ta' sekwestru. Anka meta naħsbu dwar eh, il-maġġor parti ta' li jekk mill-attività kriminali qed jintużaw biex jikkawżaw il-ħsara li ċittadini fl-Ewropa u l-lin. Iżda Kif għadna, kif qalet il-President, aħna wkoll ser naċċertaw id-drittijiet fondamentali ta' dak li jkun illi ġiġa semmit mill kummissjoni u l-assi li ġew konfiskati minn stati membri oħra wara l-proċeduri ta' rikonoxximent reċiproku il-vittmi għandhom jingħataw id-dritt ta' kumpens u ser ikollhom priorità fuq l-istat membru minn fejn ikun ħareġ il-mandat ta' sekwestru. Iżda kif semmejna diġa wkoll l-istati membri għandhom jibnu ċertu fiduċa reċiproka u għandhom ukoll jina taw parti mill-kumpens dwar il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku dan ifisser illi id-deċiżjoni ġo stat membru partikolari jista' jkollu effetti oħrajn membri in idem għanna u koll nirrekonoxxu il-rikonoxximent reċiproku u dwar l-iskadenzi għal-mandati ta' sekwestru il konna skadenzi ċari biex ikun hemm proċeduri transkonfinali effikaċi għax miżuri prekawtivi għandhom jinġibu fis malajr. Bekk dawn l-iskadenzi osra u iktar effikaċi forsi jinti tista' tgħidilna kemmtejn dwar dan l-aspett. l autorita kompetenti għandhom jikkomunikaw meta dan ikun neċessarju u f'kull stadju ta' proċeduri. Meta nkunu qed nikkonsidraw il-fatt li dan huwa regolament nispera illi fl-aħħar mill-aħħar ikonna maġġoranza ewlenija għax huwa importanti illi aħna nagħtu sinjal ċar li ċittadini illi aħna għandna l-interessi tagħhom għal qalbna. Grazzi. Thank you very much, Mr. Pavel, and I will now give... Grazzi, Sur Pavel il-shadow li mess, Signora Spinelli. Grazie, pre Grazie President. Grazie la Signora Schroeder u Natalie għal prezentazzjonijiet li għamlu. Mill-Italja jena nistabek naraf l-użu ta' strument illi ikollu natura vinkolanti ta' regolament f'din il-ġlieda. Dan huwa importanti biex anki niġġieldu pereżempju l-mafja u għal snin twali jini li nġilet biex dawn il-mizuri jiġu adottati ferm qabel ma terrorizmu mbagħad spiċċa jolqot lil Ewropa anki meta għandna organizzazzjonijiet kontra l-mafja illi wkoll jikkonċentraw fuq il-konfiska u l-ifriżar. U anki assoċjazzjonijiet bħala libera. Fl-istess waqt għandi xi mistoqsijiet dwar l-effetti illi miżuri bħal dawn jista' jkollhom fil-ġlieda kontra t terrorizmu illi huwa reat illi għandu definizzjoni wisq vaga anki fil-leġi nazzjonali, pero anki fil-direttiva ta' kontra-terrorizmu illi għada kirġiet adottata. Għalix bekk huwa faċli wis illi wieħed jiġi identifikat bħala membru ta' terrorista biex bekk bat jiġi miċħud minn ċertu drittijiet u allura kollox jista' jmur għall-ar minħabba l-aspett ta' rikonoxximent reċiproku li għandna fir-regolament fir-rigward tal-konfiska li ma jkunx bbażat fuq kundanna u l-konfiska estiża li lin minn dak li għandna fid-direttiva tal-2014. Dak li smajna mill-Kummissjoni mis-Sinjura Schroeder huma stqarrijiet importanti iżda Jekk infakkar kontur dan il-punti għaliex kien hemm sentenzi tal-Rati Ewropej li jindikaw illi hemm ċertu riski involuti b'rabta mal konfiskaw li friżar u dawn jista' jkollhom imbagħad impatt fuq drittijiet fundamentali mħarsa mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni u l-Konvenzjoni Ewropea tra drittijiet tal-bniedem. U allura fl-irwol tiegħi ta' Shadow jiena se nagħmel l-almu tiegħi biex nifhem u nara jekk tassew hemmx garanziji proċedurali biex bekk insegwu standards li huma għoljin ħafna skont il-karta tagħna l-konvenzjoni tal-bnedmin u anki tal-leġislazzjoni nazzjonali u mill-kazistika. Naħseb huwa essenzjali li nagħmlu trasposizzjoni tal-garanzija tal-preżunzjoni skont id-direttiva tal-2014 fil-Liġi Ewropea tal-Indaġeni tar reati bħal dawn u skant artiklu 11 ta' din id-direttiva jek ikun hemm raġunijiet serji biex inqisu illi l-eżekuzzjoni ta' att ta' investigazzjoni meħtieġa minn ordni ta' investigazzjoni Ewropea twassal għal violazzjoni ta' dritt fundamentali u l-istat ta' eżekuzzjoni ma jirrikonoxxix id-dmirijiet tiegħu biex iħares id-drittijiet fundamentali skont il-karta, allura l-eżekuzzjoni tal-Ordni Ewropea ta' Investigazzjoni tista' tiġi rifjutata. Grazzi ħafna nittama illi se naħdmu flimkien ma' Natalie bl-aqwa mod possibbli. Grazzi. Thanks a lot, Miss. Grazzi, Signora Spinelli. Issa, is-sur Kuraw. Grazzi, President. Kif semmit il-kollega Spinelli jiena wkoll għandi l esperjenza taljana u fl-esperjenza tagħna ta' pajjiżna dak kien strument essenzjali illi Inqisu il-possibilità li nagħmlu friżar ta' dawn l-assi għaliex ċertament dan huwa importanti biex niġġieldu l-kriminalità organizzata. Ġifieri sam il-bidu tal-proċess sa tmiem il-patrimonju kien jgħib mbagħad għallur ma kienx hemm possibilità illi jkun hemm aspett konkreta għal deċiżjoni ġudizzjara u bekk aħna nilqgħu b'mod pożittiv il-possibilità li jkollna strument bħal dan biex nestendu lil pajjiżi kollha tal-Unjoni din il-ħaġa. Din hija xi ħaġa li aħna tlabna b'ċertu qawwa anki minn eh, dawk involuti fil ġlied kontra l-mafja fl-Italja u anki rajna li kellna il-Kumitat Speċjali Krim ukoll li ħadem bisħieħ u wara kena u kol rapport inizjattiva wara l-ħidma ta' dan il-komitat li ġi u kol approvat din il-leġislatura. U allura iva din hija xi ħaġa pożittiva bħala għażla li xi xi ħaġa applikabbli u bekk nistgħu inħaffu dawn it-tipi ta' proċeduri. U anki fl-aspett ta' kamp ta' applikazzjoni, din ukoll hija xi ħaġa li nilqgħu mod pożittiv. L-idea illi nifriżaw l-assi meta ma jkunx hemm deċiżjoni deċiżiva u allura Il-mistoqsija hija din. Qegħdin nitkellmu dwar termini kjari, iżda l-Istati membri jistgħu jkunu kontra l-ordni ta' eżekuzzjoni, l-Istati membri jistgħu jkunu kontra billi jagħmlu wkoll referenza għad drittijiet fundamentali għaliex jekk kumbat ikonna din iċ-ċarezza, jekk aħna eh, nżommu jdejna fuq il-polz ta', ta dan l-aspett, allora nistaw u kol nofru l-istess tip ta' effettività għal strument anki f'pajjiżi oħra. Sfortunatament, naraw li din it-tema torbot ma' organizzazzjonijiet li nfirxu b'mod globali ċertu ħeffa aktar mill-li rnexxejna aħna namlu bir-regoli u allura jekk aħna nwieġbu strumenti illi jiġu applikati direttament fit-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea se jkun eh, se jkun diffiċli jekk ma nagħmlux hekk biex nwieġbu ċertament għanna ċertu elementi li huma e, mifruxa ħafna u jinkludu diversi reati illi jinkludu tliet snin ħabs u jindikaw il-possibilità ta' tliet snin ħabs. U allura grazzi l-Kummissjoni għal prezentazzjoni tagħhom u anki l rapporter Sinjora Grisbeck aħna lesti biex natu daqqatit fil-ħidma fuq dan ir-rapport. Grazzi. Thanks a lot. Grazzi ħafna. U naħseb illi xogħol se jkun ta' sew interessanti għax ir-regoli kollha differenti li għandna fl-Istati Membri huma r-riżultat ta' esperjenzi differenti li għandna u bekk ikun hemm affetti differenti fuq is-soċjetajiet kollha tagħna. Allura huwa interessanti sew nifmu ir-regoli komuni mbagħad li jiġu rispettati minn kulħadd u x'jista' jaħdem fl-istess waqt. Fajl importanti ħafna dan fil-fema tiegħi għaliex Jidher li ġimgħa ilu kellna laqgħa tal-esperti ma' uffiċjali tal-pulizija minn pajjiżi varji. Mill-ġdid huma spjegawna illi aktar u aktar forum ta' reati qegħdin isiru ta' natura transkonfinali u allura neħdiġu aktar kooperazzjoni biex bekk naraw illi kollox jaħdem bl-aqwa mod biex naslu għal ċertu effetti riżultati u forsi jinwaqfu xi wħud mir-reati tal-krim kriminalità organizzata u terrorizmu. Fl-aħħar tad dibattitu nixtieq forsi eh, nitlob il-Kummissjoni u rapporter jekk jixtiequ ekol isidu l-kummenti tagħhom il-Kummissjoni qabel xejn. Grazzi. Iva biex inwieġeb għal mistoqsijiet eh, li kellna wara rapporter. Mela, il-vantaġġi il-ġodda meta nqablu mal-deċiżjoni qafas li għanna bħalissa mela fil-qosor. Il-forma huwa l-vantaġġ ewlieni tar regolament li jkollna strument wieħed li jkopri li friżar u l-konfiska u dana b'mod koerenti. Umbat għanna il-kamp ta' applikazzjoni li huwa stis paragun mal-istrumenti attwali fl-aħħar snin rajna xi żviluppi fl-Istati Membri f'dawn l-oqsma, jiġifieri Stati Membri ġodda arfu, jew l-inqas ħafna minnhom arfu l-importanza ta' dawn l-odot biex niġġieldu eh, kriminalità. U bekk introduċew u saħħew ir-reġimi nazzjonali tagħhom u kien hemm ukoll id-direttiva tal-2014 li waslet ukoll għal armonizzazzjoni u deċiżjonijiet qafas ta' qabel tal-2003-2006 u allura kellna naġġornaw ruħna biex ngħidu hekk ma dak li kien ilu jseħħ fl-aħħar snin l-estensjoni tal ta' kravikazzjoni bekk hija xi ħaġa importanti bħala vantaġġ. L-iskadenzi introdotti ġew semmija m'għandkom skadenzi fl-istrumenti attwali, għandna skadenzi li ta' tlettijiem, għalli frizar u forsi 30 jum għal konfiska, żmien itwal hawnhekk. U allura tassew ċerta mod partikolari għall aspett ta' friżar għaliex tafu li fil-proċedimenti transkonfinali jista' jkun hemm konfiska immedjata tal-assi qabel ma kollox jiċċaqlaq u josfor. Umbat hemm titjib ukoll dwar notifika, eċetera, u qed nippruvaw naċċertaw u anki biex inwieġbu għal tħassib rabta mal dritti fundamentali illi hemm rimedji eh, għal persuna mill-quta li ovvjament eh, nafu l-azzjoniet bħal dan jista' jkollhom impatti kbar fuq il-persuni konċernati u allura il-proposta tiċċara illi il-post fejn ir-rimedji legali għandhom jitqajmu huwa il-pajjiż Eh, ta' ħruġ iżda wkoll hemm il-pajjiż ta' eżekuzzjoni wkoll li jista' jiġi inkarigat. mbagħad għandna notifika ta' dawn il-miżuri. U bekk għandna bekk din hija taqsira tal-punti ta' titjib. Din hija kwistjoni teknika kif innu intom stess. Dan jfisser illi importanti illi naslu għal xi ħaġa li dawk li jaħdmu fis-settur ikollhom biex jaħdmu u bekk id-diskussjonijiet li se jkollna fuq it tessa se jenuna biex niksbu dan il għand Grazzi. Grazzi din dejjem ta' sfida, anki biex kollox ikun effettiv, però anki biex naraw illi il-liġi tagħna tiġi utilizzata b'mod eh, effettiv. Natali, inti wkoll għandek xi tweġib berk jogħġbok? Mela, m'għandix xi kummenti in partikolari, iżda xtaqt ngħid li jiena kuntenta li kellna din id-diskussjoni u nittama bekk li se naħdmu mod sfiq flimkien u grazzi l-Kummissjoni tal-li wieġbet mod ċara l-mistoqsijiet tagħna matul l-ewwel skambju ta' femit tagħna. U nixtieq ngħid illi iva. Neħtieġu naraw u naċċertaw li kollox ikun applikabbli li konna teknika hawnhekk li tista' tiġi użata biex iċ wkoll jiġu protetti u li l-vittmi jiġu kumpensati biex aħna naħdmu fuq dawn il-punti biex neqerdu riskju ta' terrorizmu. Grazzi. Grazzi ħafna Natalie. U Iva, jkun tassew utli li waqfu il-forum kollha ta' terrorizmu sfida kbira din, però naħseb li minn tal-inqas nistgħu niksbu xi progress u din hija xi ħaġa tant bżonn juża. U anki meta nitkellmu dwar il-vitmi, dan huwa aspett importanti ħafna biex dan ma ninsuhomx eh, minħabba dak kollu li ġi li li jsir minħabba l-kriminalità. U għalhekk għandna biċċa xogħol importanti ħafna qudiemna. Kollegi, mela, issa naddu direttament għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Hawnhekk għandna preżentazzjoni. L-ewwel preżentazzjoni ta' tliet proposti dwar is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen, S'istnejn mill-Kummissjoni. Nieħu pjaċir nara li l-rapporter Sur Coelho preżenti huwa responsabbli għal żewġ proposti dwar l-SIS fil-qafas tal-kontrolli fil-frontieri u l-kooperazzjoni bejn pulizija u l-ġudikatura u mbagħad għandna wkoll il fall tas Sur Lenners. Il-Sur Lenners mhux il-lum, pero Sur Kajli se jħodlu postu il-lum. Mela, bħala l-ewwel pass. il kommissjoni preżenti, Iva, mela l ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni il preżentazzjoni ta' tliet proposti. Mbagħad wara ngħaddi l-kelma l shadows u r-rapporteur, ovvjament, u wara nisimaw il-membri l-oħra li jixtiequ jagħmlu l-interventi tagħhom u fl-aħħar tad-dibattit mbagħad se nagħti l-kelma lill-Presidenza Maltija u ovvjament ukoll mill-ġdid il-Kummissjoni biex twieġeb għal mistoqsijiet illi jitqajmu. U allura l-ewwel nibdew bil-Kummissjoni is-Sur Rosenberg jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Grazzi President. Mela, permettu li nibda billi natikom xi sfond dwar is-sis e kif taħdem illum. Importanti nisqu illi is-sistema hija operazzjonali 24 sija kuljum seba' tim fil-ġimma u nappoġġaw anki il-kooperazzjoni ġudizzjali f'aspetti kriminali u anki biex niġġieldu immigrazzjoni regolari. Is-sistema tinkludi 72 miljon allerta topera f-29 pajjiż Ewropew u kien hemm 4 biljuni 4 biljun darba s-sena l-oħra. U allura din hija importanti fis-sistema tagħna u kif nafu s-sistema li topera ta' kuljum il-ħin kollu. U dawn huma ċifri biex eh, ukoll jenukom. U sam il-bidu u sa sena d s sa sena l-oħra, rajna illi kena 37.000 illi ġew arrestati minħabba s-sistema u kena e, u kol 110.000 illi ġew rifjutati li jitlu f'dan il sana Schengen u persuni niqsaf għal numru ta' 20.000 u kol insabu u sibna madwar 150.000 persuna minħabba proċedura kriminali, un bat kena 120.000 eh, persuni li kienu ta' teddida l aspetta ta' sekurta ġew lokalizzati, ġifiri dawn huma ċifri impressjonanti. Is-sistema qed taħdem, però kif nafu l-affarijiet dejjem jistgħu jitjiebu. Fl-2016, tliet snin wara t-tnedija ta' sistnejn, il-Kummissjoni wetqet evalwazzjoni kif għanna fil skont il-bażi legali u Ir-riżultati kienu pożittivi ħafna, però nafu li hemm lokal titjib. U xtaqtna l-enka xi joqsma fejn nafu illi hemm bżonn titjib. L-ewwel, l-użu ta' sis mill-Stati membri, mod partikolari l-informazzjoni li tiġi mill-allerti u l arfin tal-utenti dwar proċeduri. Punt ieħor, il-bżonn illi konna tfittxija sistematika sessis meta jkun hemm tfittxija fid-database tal-pulizija mhix xi ħaġa li tiġri ta' issa trid isseħħ. Imbagħad il-bżonn minħabba l-użu ta' identitajiet folot illi nużaw identifikazzjoni tal-impronti diġitali permezz ta' SIS biex bekk anki jkollna mbagħad funzjonalità bħal din li tista' tiġi aċċessata. Mbagħad il-kwalità tad-data f'termini ta' deficienzi meta għanna data li forsi ma tkunx kompleta minna li tita ta' minn stati membri. Umbat tiri tukun hemm ukoll risorsi kontratwali finanzjari anke fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell ċentrali biex bekk nindirizzaw mod aktar effiċenti l-amministrazzjoni tas-sistemi. U bżonn li ntejbu kontinwidità tan-negozju tas-sistema u anki l-arranġamenti amministrativi tas-sistema fuq livell tas stati membri. U fl-aħħar mhux lanqas ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fir-regolament SIS xi ħaġa trid tiġi riveduta biex nirriflettu il-qafas ta' dan l-aħħar tal-protezzjoni tad-data. U allura dan huwa l-isfond f'termini ta' evalwazzjoni. Issa meta naraw il-proposti li għandna qudiemna llum. L-ewwel punt evidenti huwa għandna tliet proposti mhux proposta waħda u dana kollu jirrifletti l-istruttura assistenti leġislattiva bil-kooperazzjoni tal-Pulizija u tal-Ġudikatura minn aspett u l-kontrolli fil-frontiera minn aspett ieħor, però hemm irrida wkoll illi jkollna suġġett ieħor li jiġi kopert ir-ritorn. U hekk għandna allura t tielet regolament li jiġi propost u din l-istruttura tripla hija komplessa iżda meħtieġa għaliex bekk nirriflettu ix-xejrid differenti ta' partipazzjoni tal-Istati membri fil-parti rispettivi tal-aki Schengen u allura sakemm stajna avvertajna din il-ħaġa, pero s-servizzi legali tagħna avżawna l nżommu din l-istruttura tripla minħabba eh, s-sitwazzjoni tal-Stati membri. Issa ejja naraw is-sustanza. Mela, Apparti bidlit tekniċi li jiġu direttament mill-evalwazzjoni, hemm ukoll numru ta' bidliet politiċi biex ngħidu l-omek proposti, il-biometrika. Qed nestendu il-numru ta' identifikaturi li jistgħu jintużaw il-marki digitali huma preżenti iżda anki wkoll għandna l-impronti tal id u dana skont ħtieġa miktluba mill-Istati Membri, ġbijat tal-wiċċ ukoll huma prezenti. ċaġa li tista' tintuża wkoll għal raġunijiet ta' identifikazzjoni għaliex it-teknoloġija tal-lum tippermetti din il-funzjonalità. Allura radda għandna wkoll ikonna sekwenza legali għal din il-ħaġa u mbagħad anki għandna possibilità kol addizzjonali għal dak li għandu xaqsam persuni mitlufa fejn l-identità wkoll t tiġi konfermata u ma jkunx hemm mezzi oħra biometriċi preżenti. Imbagħad il-propesti jitolbu wkoll tfittxija bl-impronti diġitali jkun hemm dubju dwar l-identità, jekk ikun hemm dubju, allura bilfors trid tiverifika permess tal-użu tal-marki digitali. mbagħad fl-aħħar għandna proposti illi joffru possibilità ġdida, kategorija ġdida ta' allerta għal persuni mhux identifikati brabta ma' rejat partikolari biex bekk l-autoritajiet joħorġu allert appasi tal-marki ta' swaba jew tal Xi ħaġa li tintuża meta jkun hemm raġunijiet għal suspett illi il-marki ta' swaba għandhom x'jaqsmu ma' ċertu rejat fejn pereżempju nsibu il-marki fuq xi arma li tintuża l-rejat. Dak dwar il biometrika issa il-ġita kontra terrorizmu. Hemm numru ta' proposti biex ankon aktar skambju ta' tarif dwar suspettati fil-qasam ta' terrorizmu. L-ewwel ħolqien ta' allerti għal persuni rabta ma' attivitajiet terroristi, il punt u hawnhekk għonek li aspett mandatorju, ġveri tkun hemm obbligu. It-tieni, indikazzjoni fl-allerti nnifsu jekk il-persuna hija involuta f'attivitajiet ta' terrorizmu. It-tielet punt, introduzzjoni ta' azzjoni ġdida il-kontroll fejn aħna u kol namlu differenza mill-kontrolli li jisiru bħalissa biex aħna jkunna u kol intervista dettaljata mal-persuna konċernata. Punti ieħor, kategorija oħra ta' bidla l-allerti ta' prevenzjoni, preventive alerts. Il-proposti ibidlu l-allerti fuq persuni li ebu biex bekk anki eh, naraw li nikkonsidraw ir-riskju għoli ta' ħtif minnaħa ta' ġenituri u fejn hemm riskju ta' ħtif minnaħa ta' ġenitur il-uffiċjali fil-frontiera jkunu jafu dwar dan ir-riskju u jeżaminaw mill-qrib ċirkostanzi fejn tifel jew tifla friskju qegħdin jivvjaġġaw biex bekk jekk ikun hemm bżonn it-tifel jew tifla ikunu jistgħu wkoll jittieħdu f'kustodja ta' protezzjoni. Kategorija oħra ikbar ir ritorn allerti ta' ritorn u rifjut għatħul. Permezz ta' din il-proposta separata se nintroduċu kategorija ġdida f'sis inkopru allerti dwar migranti irregolari li m'għandhomx dritt li jibqgħu fiż-żona Schengen u jeħtieġu jmorru lura għal pajjiżi tagħhom. Bl-introduzzjoni ta' din l-allerta fis-sis ikun possibbli għall awtoritajiet biex ikunu jafu jekk ir-returnees ikollhom ikunu situazzjoni fejn tassew telqux mill-żona Schengen. L-awtoritajiet ikunu jafu meta daw ma jkunux telqu mhix zona biex bekk huma jkunu jistgħu jitu miżuri meħtieġa biex jinforzaw ir-ritorn fejn dan ikun possibbli. Min barra dan l-introduzzjoni ta' alert dwar return fis-sis ukoll eh, sej u kol inaqqas il-movimenti sekundarja għax dawn il-persuni ma jkunux jistaw jevitaw jew jiprevenu l-infurzar minn deċiżjoni billi jmorru sempliciment għal stat membru ieħor. Ġifiri, din l-informazzjoni tmur ukoll lejn frontieri oħra u tmur lejn stati membri oħra. U bekk ikonna skambju aħjar ta' informazzjoni u kooperazzjoni aħjar bejn l-autoritajiet inkarigati mir-ritorn. Umbat huwa importanti ninnotaw illi l-ambitu tas-sis ma jkunx modifikat minn din miżura l-ġdida. Il-bażi legali esistenti tas-sis tagħmilha possibbli li s-sistema timplementa r return u biex nwaqfu il-migrazzjoni regolari u għanna il proibizzjoni ta' tħul li u koll jiġu użati u din hija possibilità li diġa teżisti fil sis Issa kategorija oħra ta' bidliet importanti. L-utenti istituzzjonali li jistgħu jużaw is-sistema u bekk ninvolvu l-aġenziji dwar Eurojust għatanna id-drittijiet li għadhom jintużaw u dwar Europol niproponu illi nespandu id-drittijiet taċċess biex bekk Europol ikollu aċċess kolla għall-alerti kollha fis-sistema. U l-Kummissjoni tqis illi dana kollu jirrifletti l-mandat ta' Europol skont ir-regolament il-ġdid tal-Europol u bekk ukoll nirriflettu l-involviment attiv fil-ġlida kontra it-traffikar tal-immigranti u l-istruttament sesswali ta' tfal rabta bej terrorizmu u reati organizzati u ma' marufa u dana jista' jgħin ukoll biex l-opportunitajiet ma jintelfux minħabba lakuni fl-arfin u biex bekk ukoll nkunu nafu aktar dwar is-sitwazzjoni, jiġifieri l-esperjenza analitika tkun tista' wkoll tiġi tissir ħaġa komuni. Issa dwar il-Frontex, l-Aġenzija tal-Frontieri, dawn illum m'għandhomx aċċess l il-ġurnata u naħsbu li importanti li dawn ikollhom dan l-aċċess U dan għandu x'jaqsam ukoll mal-bżonn għal timijiet ta' poċ ta' ġestjoni daw li operaw fil-hotspots biex bekk huma jkollhom aċċess għal din id-data biex jużaw ukoll rinforzar għall istati membri li huma din jappoġġaw. U dawn il-proposti bekk jamlu possibbli li jkun hemm aċċess assist ċentrali mill-ħaddiema però ma jistgħux jitu azzjoni fuq l-allerti sakemm l-istat membru li ospita jippermettilhom jagħmlu hekk. Jiġifieri huma ma jkunux parti mill-infurzar hawnhekk tal-allerti. U l-aħħar aġenzija li nsemmi għal Julisa, Julisa u se tibqa u responsabbli responsabli għall aspett operazzjonal tal-SIS, skont u huwa konfermat fil-proposti, pero hemm lokal titjib no, mod partikolari għal dak li nxaqsam l-analiżi tad-data, l-kwalità tad-data, l-istatistika li tista' tiġi provduta mill-aġenzijiet nagħmlu proposti biex intejbu din il-possibilità u anki biex bekk ikonna obbligi speċifiċi għal Eliza għal dak li għandu xaqsam l-iskambju ta' informazzjoni addizzjonali u li testjaru fl-aħħar President wasal fl-aħħar tal-prezentazzjoni fit tal-klim dwar l-ispejs involuti. L-ispejs addizzjonali l-implementazzjoni dawn il-proposti li se jisiru bejn l-2013-2020 l-ispejjeż għandhom jammontaw għal 67.9 miljun euro. 64.3 għal aġġornamenti tekniċi, għal dak li nxazan kwistjoni tal-frontieri, u ammont modest 3.6 miljuni meħtieġa għal aġġornamenti tekniċi għal proposta tal-ritorn, ġviri it-tielet -proposta ċertament narfu wkoll illi jkun hemm spiża fuq livell nazzjonali minħabba bżonn li jkun hemm aġġornament ta' sistemi nazzjonali skont dawn il-tibdiliet u għalhekk il-Kummissjoni se tagħmel disponibbli 1.2 miljuni għal kull stat membru bħala kontribuzzjoni għal dawn l-ispejjeż u dan se jsir fil-kuntest tal-Programm Nazzjonali tal-Frontieri. Grazzi. Thanks a lot for... Grazie ħafna ta' din il-prezentazzjoni u naħseb il-koll naqblu illi mhux biss importanti li nixbru kwalunkwe informazzjoni, però fl-istess ħin huwa wkoll importanti illi niżguraw il-kwalità u e, id-data li tkun korretta. Inkella ma nistgħux inkunu effettivi, għandna dibattitu interessanti dwar l-għanijiet differenti tal-file u forsi wkoll nistgħu noħorġu bi proposti ta' interoperabilità din diġà qiegħda f'moħħna. Issa nitkellmu dwar idea ġodda ta' sistema sis. Issa ngħaddi l kelma lis sur Kueljo, ir rapporter tal-PPE, fuq il-files kollha li huwa wieħed mill-iktar membri esperjenzati fuq il-files kollha tas sis nadilak il-kelma, grazzi ħafna, Sur President, nishtiq nibda billi nirringrazzja l eh, Komissjoni Ewropea għal prezentazzjoni kompressiva. bħalma edna hemm ħafna figuri illi juru illi l-SIS hija l-ikbar ta' tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tkellmet dwar 70 miljun allerta. Is-sena eh, l-oħra kien hemm kważi 4 biljun riċerka u kien hemm iktar minn 200.000 persuna illi instabet fl-2016 u dawn jirrappreżentaw 38% ta' żieda meta qabla mal-2015. Fil-fatt, is-SIS hija database l-iktar użata l-aktar implementata b'mod tajjeb fil-sigurtà u ġustizzja huwa suċċess irrikonoxxut miċ-ċittadini u joffri il-moviment ħieles. Dan din tiżgura il-frontieri esternu u tajjeb is-sigurtà tal-frontieri interni għax hemm il-kooperazzjoni bejn il-Pulizija u l-Ġudikatura fl-Istati Membri l-Parlament Ewropew dejjem iġġielet sabiex l-SIS tisviluppa mod xieraq skont dawn l-anijiet Is-sis għanda ġib valur miżjut lill awtoritajiet fil-post għanda toffri iktar sigurtà li ċittadini fil-waqt li t-rispetta drittijiet fundamentali tagħhom. Għal din ir-raġuni din il-Kamra fi żmien meta inħolqot is-sis tnejn staqsiet funzjonijiet ġodda aktar aċċess iżda wkoll reviżjoni ta' nofs it-terminu aħna konna nafu li l-isfidi li l-sis trid tidrizza dejjem jinbidlu, però fl-istess ħin il-bidliet spiss ikunu ta' detriment drittijiet ta' ċittadini u mhux dejjem waslu għal għodu ta' ħjar u e, sigurta fil-frontieri u għajnuna l-autoritajiet tal-forzar tal-liġi. Aħna l-ek wasalna dar proposti E, Sur Lennars jiddispjaċeħ li ma setax ikunaw il-lum għax qiegħed Malta għal konferenza tal-PP e li qed seħ din il-ġimgħa. Dwar ir-ritorn, xtaq illi najt illi l-PP e tilqa l-proposta tal-Kummissjoni u l-isforzi sabiex nindirizzaw il-problemi tal-ritorn ta' immigranti regolari. Ir-rata medja ta' ta' snin għaddew kienet inqas minn 40% kienet għadda baxxa u hemm differenza kbira bejn il-pajjiżi. Importanti li nżidu r-retla effettiva sabiex is-sistema tibqa' b'saħħitha. U dan huwa importanti sabiex eh, nirrispettaw l-obbligu li, nipproteġu dawk li għandhom bżonn protezzjoni. Is-sitwazzjoni hija komplessa u differenti s-sena l-oħra, id-dirizzana kwistjoni tal-aġġornament tal-, -aġġornament tal proposta attuali sabiex nimponu l-obbligu fuq l-Istati membri li jitroduċu fid deċiżjonijiet ta' return ta' sis illi naraw fl-istess dawl. Dan huwa pażżej però importanti sabiex nindirizzaw il-politika komplessa fil-termin tal-disforzi tal-Unjoni fejn titħol is-sigur ta' ritorn. aħna nalan illi nindirizzaw l isfidi anki dawk tal-Aġenda Ewropea fuq l-immigrazzjoni u s-sigurtà. Is-sis hija sistem orizzontali jina ċert li dawn it-tibdil ser jippermettu iktar kooperazzjoni u informazzjoni aħjar. Nixtieq nitkellem dwar xi punti l-ewwel se jkun hemm iktar għoda sabiex nindirizzaw il-kriżi tar-refuġġati. L-Istati Membri se kollom jintroduċu allerti fuq deċiżjoni ta' ritorn u se jkun hemm iktar aċċess għall aġenziji Ewropej li jaħdmu fil-post. It-tieni se jkun hemm aktar għodot sabiex niġġieldu kontra terrorizmu u rejati serji bħal informazzjoni biometrika u l-informazzjoni sabiex nintroduċu allert għal nies infiċija fuq terrorizmu, se jkun hemm iktar għodot sabiex niproteġu it-tfal, għas se jkun hemm allerta speċifika għal tfal f'periklu ta' ħarba. L-aħħar iżda mhux l-inqas il-lan għanda, il-proposta għanda lan il saħħaħ l-istruttura ta' sistema. Irridu nizguraw is-sigurta ta' data, il-protezzjoni ta' data u s-sistema li taħdem mod tajjeb. Jiena nemmen però il nistgħu intejbu din dawn il-proposti huwa importanti li jkun hemm dialogu konsultattiv mal-Kummissjoni għalhekk nixtieq nistieden il-Shadow Rapporteurs sul kummissjoni Ewropea sabiex ikun hemm laqat preparatorji sabiex ngħaddu nistudjaw bir-raqqa il-proposti, però jiena diġà għandi xi żewġ mistoqsijiet tal-Kummissjoni illi nixtieq niċċara sa mill-bidu net il-Kummissjoni Ewropea u fil-fatt anke dal-Parlament iddefendew il-fatt illi mandu ikun hemm l-ebda koppja nazzjonali, jrid ikun hemm sistema ċentrali fejn l-allerti ikunu maħżuna u ma jkunx hemm kopji fuq livell nazzjonali. Il-kompromess kien illi inħallu l-għażla fidejn l-Istati membri illum minkejja l-fatt illi sistemi oħra qed jibnew fuq eh, bażi ċentralizzata, il-Kummissjoni proponiet illi tagħmel kopji nazzjonali obbligatorija stess għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi għalfejn. Nixtieq inkun iktar speċifiku. Kemm ilha ma tgħaddix is-sistema ċentralizzata fis-sena l għaddiet? Il-backup fl-Awstrija mhux qed jaħdem tajjeb ma investejniex bizzejiet forsi sabiex is-sistema ċentralizzata taħdem sew nixtieq li l-Kummissjoni tirrispondi għal dan u hemm ħafna mistaqsi oħra xi spiża hemm. Aħna għalulna li l-Kummissjoni ħatada ħatati 1.2 miljuni għal kull stat membru, ovvjament dan mhux biżejjed. Il-stati membri iridu jaġġornaw il kopji nazzjonali peress li memx l-informazzjoni biometrika issa l-aħħar mistoqsija dwar ir-Renju Unit bħalma tafu artiklu 50 ġiskattat skattat il biraħ Sakemm naf jien ir-Renju Unit inata aċċess provvizjonali għall-SIS fil-kooperazzjoni tal-Pulizija. Ir-Renju Unit jekk irrid jibqa jaħdem ikollu aċċess għal sis għal eh, kontrolli tal-frontieri x'se jkunu l-kundizzjonijiet dan huwa possibbli l-ewwel net jagħmel sens li r-Renju Unit jiena jagħmel sens anzi li r-Renju Unit qatt ma' sis issa li ser jitilqu. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajna ħarsa ġenerali fuq dawn it-tliet files u tal-li rassaqt diġa mistoqsijiet konkreti fuq it-tliet files issa għanna l-istess shadows. Għalek l-ewwel ser nagħti il-kelma li shadows u mbagħad jekk xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem jiena ngħaddikom il-kelma. Issa ser nibda bi shadow rapporter għal essendi Mirjam Dalli. Grazzi ħafna ċer, grazzi li l-Komissjoni tal-li prezentat dawn it-tliet proposti. Grazzi li Sur Koelio dal-li u kol. Assam e, e, tħassib fuq numru ta' kwistjonijiet u jina nixtieq u kol nitkellem dwar il-pożizzjoni tagħna bħala soċjodemokratiċi u tħassib tagħna dwar kif aħna nistgħu ntejbu s-sistema għax jiena naqdel eh, Sur Koeljo li s-sistema qed taħdem imma dan ma jfissirx li ma tistix titejjeb u hemm numru ta' kwistjonijiet fejn nistgħu naħdmu lkoll flimkien u ntejbu s-sistema. U jien naqbel ukoll ma' rapporter fuq il-bżonn illi ikun hemm dialogu konsultattiv mal-Kummissjoni iżda wkoll fostna għax dan huwa l-unika mod kif nimxu qudiem u ntejbu it-tliet proposti illi qed nindirizzaw illum nixtieq nibda billi ngħid illi aħna bħala SND nilqew il-proposta tal-Kummissjoni partikolarment f'dan iż-żmien meta aħna nemnu illi rridu insaħħu l-Ewropa u l-awtoritajiet tagħha blodot neċessarji sabiex niprovdu iċ-ċittadini bis-sigurtà li huma jistennew iżda fl-istess ħin irridu niżguraw id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tagħna għaliex li niżguraw id-drittijiet ta' ċittadini tagħna huwa obbligu ta' kull wieħed waħda minna bħala leġislaturi u għalhekk aħna nemnu li għandna bżonn inkomplu nsaħħu il-għodot li għandna sabiex niżguraw illi ikunu fuqthom effettivi u effiċjenti. U f'dan il-punt tajjeb li najdu li lebda sistema ta' kooperazzjoni ta' forzar tal-liġi għanda daqstant flus ta' informazzjoni eh, f'ħin reali b'daqshekk riżultati pożittivi u rridu insaħħu di sistema. Aħna nilqgħu l-użu ta' sistema sabiex niġġieldu terrorizmu billi nintroduċu l-obbligu li noħolqu allerta ta' sis f'każ ta' uffiża reat anzi ta' terrorizmu u najnu li l-autoritajiet jisbru informazzjoni essenzjali għaw web bħala rapport, shadow rapporter tal-SND fuq dan il-fajl, nishtiq nenfasizza li dak li jrid il-grupp tagħna huwa li b'żewġ e, miljun tenta ħar fis-sistema huwa ġust li niżguraw li il-proporzjonalità tal-informazzjoni biometrika żejda li se tiġi inkluża fis-sistema tiġi protetta importanti li din tkun skont il-regolament ta' protezzjoni ta' data, speċjalment fid-daw ta' aktar data li se dizdiet fis-sistema wara l-aġġornament. Irridu niżguraw li l-protezzjonijiet kollha ikunu hemmhekk qed nenfasizza dan peress illi fi żmien tal-lum, bit-teknoloġija tal-lum, id-data ta' ċittadini hija ta' valur kbir u l-protezzjoni u l-privatezza ta' ċittadini tagħna huwa dritt fundamentali jrid jiġi protett. Nilqaw wkoll l-introduzzjoni ta' allerti ta' tfal nieqsa fis-sistema SIS li tkellem dwar ir-rapporter flimkien ma' allerta ta' tfal li qegħdin frisju kbir taħtif. Kien hemm rikjestu wkoll minn kollegi anki jiena illi nintroduċu irridu nintroduċu dan il-punt u jiena nilqa il-fatt illi din l-allerta tista' ssir biss e, taħt rikjesta ta' autorita ġudizzjarji u nizguraw li dawn id-deċiżjonijiet isiru f'qafas legali billi nizguraw illi din il-kategorija ta' nis neqsin huma individwali l-awtoritajiet jistgħu jara dawn il-każijiet jiġu indirizzati b'mod sensibbli u delikat minħabba natura tagħhom. L-introduzzjoni ta' alerti SIS nisperaw li joħolqu kooperazzjoni transkonfinali sabiex ngħinu l-awtoritajiet jidbru l-informazzjoni mettieġa f'waqta. Punt finali dwar l-użu ta' SIS għal-ritorn ta' eh, ċittadin ta' pajjiżi terzi li għedin joqdu għaw mod ir-regali, aħna l-SND nixtiequ li ma nħaltux żewġ kwistjonijiet importanti ħafna mingħajr ma jkollna l-protezzjonijiet neċessarji għaliex il-Komissjoni qed li l-ambitu ta' sis mhux se jiġi inbidel anki jekk is-sis diġà qed jintuża r-ritorni, però hekk nixtieq nisħaq illi se jkun hemm kwistjonijiet ġodda inklużi u dawn hemm fosthom il-fatt illi l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni irridu jidaħlu deċiżjonijiet ta' ritorn u proibizzjoni ta' dħul anke f'każ ta' minuri u dawn se jkollhom viżibilità madwar l-Unjoni Ewropea. Għandu wkoll żewġ mistoqsijiet aħna għandna wkoll xi tħassib bħal rapporter dwar l-aspett finanzjarju. L-ewwel mistoqsija hija dwar il-budget il-proposta il budget il proposta u il-Kommissjoni għalu li kważi 68 miljon se jiġu allokati sal-2020, pero ma nafx se jiġu wara il-mistoqsijiet huma is-sistema se żomm li nifissa x'inhu huma l-ispejjeż ta' ħidma li qed tistennew. Il-flus li se jintużaw se jieħdu mill-Fond ta' Sigurtà Interna, is-sistema is-sistema ta' tħul u ħruġ wara li kien hemm tnaqqis fil-budget ta' din il-proposta għabbażi tal-lima fuq l-imbażi legali se jintużaw dal-flus. U xem involu f'dan il-proċess partikolari. Mistoqsija oħra hija dwar l-informazzjoni, d-data. Il-proposta tajt illi jekk hemm id-data dwar xi persuna, il-persuna għandha id-dritt li tista' l-aċċess għal din id-data u sabiex tara li d-data hija korretta u tistaqsi għal bidla jekk hemm ħdieġa. Nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni dwar dan l-aspett kien hemm referenza wkoll għal nies mhux magħrufa. Illum il-ġurnata nifokaw l-iktar fuq impronti diġitali f'każijiet ta' rejati meta dil-persuna mhix identifikata. Però x'inhu lan aħħari kif dan jista' jaħdem b'mod konkret? punt finali dwar il-fatti li stati membri se jkunu responsabbli għal eh, multi jekk ikun hemm ksur ta' drittijiet hemm multi meħabba dannu personali, finanzjarju, f'karxi xejn nitkellmu. Grazzi ħafna Mirjam, għandna ħafna mistoqsijiet, forsi l-Kummissjoni tista' tirrispondi wara. Issa, ix-xedow li jmiss fissem li sijar is-sur ħalaw. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi l-Komissjoni li sijar jirrikonoxi il-problemi il-proposta tal-Komissjoni trid tindirizza partikolarment l-immigrazzjoni legali u rejati. Hemm ukoll bżonn urġenti li nsibu soluzzjoni tal dawn il-problemi. Għana napoġġaw l anjiet tal-proposta u ħafna mid-dettalji suġġeriti minn armantlu fid-dettal f'dan il-moment. Għandi Mistoqsija speċifika u kumment din il-kwistjoni li ġat għajmet Missur Coelho. Il-proposta tal-Kummissjoni tajt illi barra l-SIS ċentrali il sistema għandi tinkludi wkoll komponent nazzjonali ġifieri f'kull stat membru se jkun hemm stabbilit kopja parzjali jew sħiħa tal-database tal sis u sistema ta' backup. ċertu stati membri inkluż tiegħi jemlu l-istati membri għadu jkollhom il-possibilità li jiddeċiedu fuq is-soluzzjoni teknika użata l-implementazzjoni tar-regolament SIS. F'dan il-każ jekk għandhom jekk jixtiqux jgħaddu jagħmlu rikjesti diretti għal SIS jew ikollhom kopja nazzjonali ta' database ta' SIS irridu nenfasizzaw illi meta stabilixxejna sist nejn xi ftit ta' snin ilu l-Istati membri eh, kienu skoraġiti min-naħa tal-Kummissjoni illi joħolqu kopja nazzjonali ta' database però jagħmlu rikjesti direttament għal sis ċentrali minn flok. Li naħolqu kopja ċentrali ta' sis u l-backup mhux dejjem mhux neċessarjament tkun soluzzjoni kost effettiva fuq kwistjoni ta' responsabilta. Irridu namlu il-backup u l-kopja kemm jista' jkun ta' min joqgħod fuqhom. Dawn jistgħu wkoll iwaslu għal riski ta' protezzjoni tad data fuq id-disponibilità tas sistema ċentrali attwali. Nafu li din tibdel bejn il- l-informazzjoni reali u l-backup. Irridu nimmodifikaw il-regolament sabiex iż-żewġ aspetti jaħdmu fl-istess ħin, però barra minn hekk li sijar jappoġġa il-proposta mod ġenerali. Grazzi ħafna. Grazzi is-sur issa l-aħħar Shadow is-sur Depre fisem l-alde. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena Musser nirrepeti il-punti illi tqajmu b'mod daqshekk tajjeb Missur Koelo fuq is-sis jiena nappoġġa dak li hu qal dwar il-konsiderazzjonijiet ġenerali relatati ma' sis. Jiena għadu ma kellix jinsa biex nitħol fid dettall tal proposta, pero nistaqsi tliet mistoqsijiet dwar E, problemi li naħseb li huma importanti. L-introduzzjoni ta' stampi tal-wiċ u impronti digitali jistaw jkunu passi l-qudiem, però dawk l-istati membri li għandhom stampa tal-wieċ jew impronti digitali mhumiex obbligati li jdaħlu dan fis-sistema, jistgħu jagħmlu dan jekk iridu. Dan ifisser jekk għandna terroristi li ġew interċettati f'xi punt u għandna forsi l-impronta digitali jew tal-palma tal-id, jekk huma jittilqu mill-territorju taħt identità falsa u ħafna minnhom hekk jagħmlu rajna dan fl-attakki ta' Pariġi, xi wħud daħlu fl-Ewropa taħt identità falsa Jekk ġifiri memx obbligu li naddu din l-informazzjoni se tkun iktar faċli għalihom illi jimxu jiċaqalqu u jitilqu mill-pajjiż. Però n-nies ġew inklużi għal raġunijiet oħra. Jekk l-interpretazzjonija tajba tiegħi ma nafx għalfejn ma provajniex nagħmlu din jekk il-pajjiżi għandhom stampa tal-wiċċ, impronta digitali jew tal-palma tal għalfejn mhumiex obbligati li daħlu din informazzjoni fis-sis. Din jekk l-ewwel mistoqsija tiegħi issa t-tieni. Meta ikollok aċċessi Anzi, jekk ikollok hits għal nies pereżempju turisti dawn iridu jintbatu lill Europol hemm unità li tiġiet kontra terrorizmu fil-Europol għandhom xogħol li jarrazzaw id-data għalfejn man daħlu din fid-dispożizzjoni. Kull darba illi ikun hemm ħiet waqt verifika tal-pulizija jew ikun hemm tal-frontiera, għandna bżonn nibgħatu din informazzjoni l Europa sabiex tagħmel ix-xogħol li aħna nistaqsuha sabiex tagħmel. Issa dwar il-proibizzjoni ta' tħun. Jekk qed nifhem tajjeb bħalissa l-istati membri jistew jintroduċu allerta fis sistema SIS għal nies li huma suġġetti għal proibizzjoni ta' dħul. Il-proposta l-ġida tajt li notifika tiddaħħal fis sis u f'kwalunkwe każ li jkun proibizzjoni ta' dħul taħt id-direttiva ta' 2001, però jekk qed nifhem sew din hija biss għażla għal kwistjoni relatati ma' sigurta ġifiri, jekk eżempju ikollok persuna f'pajjiżi li iferrex il-mibeda li jinbat lura għal pajjiżu u l-Belġju per eżempju jimponi proibizzjoni ta' tħul għal ħames snin, però ma jikkomunikax din l-informazzjoni, din il-persuna tista' tmur lura għal pajjiż ieħor u titħol fit territorju tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri f'din il-proposta fl-opinjoni tiegħi Hemm ħafna formazzjoni li għandha x'taqsam mal l-immigranti irregolari, però ma nużawx l-azlissa biex niġġieldu kontra kriminali reali, ġifiri ma nafx għalfejn. Din miex ħaġa awtomatika fejn għandek każijiet ta' eh, reati serji jew terrorizmi. Grazzi. Thanks a lot. Maybe one of the answers is that we have so many different <clears throat> Waħda mill-aspetti li għanna diversi databases għal proċessi differenti ma nafx jekk l-interoperabilità setejn, ta' dak il-punt iżda forsi l-Kummissjoni tista' tina xi tweġibi dwar diversi mistoqsijiet. Qabel ma nerġa' lura l-Kummissjoni u r-rapporter tagħna, nixtieq nagħti il-kelma lill-Presidenza biex nisperaw li s-Senjura Brinka tkun tista' tina l-ewwel informazzjoni dwar x'inhi s-sitwazzjoni korrenti fil-Kunsill. Grazzi. Dear members of parliament and dear... Eżis membri tal-parlament u kollegi, aħna naqblu illi il-sistema ta' Schengen huwa importanti għas sigurtà tal-Ewropa u għanna responsabilta illi immexxu f'dan id-dossier għal futur tal-Ewropa u ċittadini tagħha. Dan il-fajl huwa ta' priorità għal presidenza Maltija u aħna u koll ħajjejna laqat oħrajn biex nagħmlu ċertu progress fid-diskussjonijiet tagħna artik eżaminazzjoni bir-reqqa ta' tliet proposti sis qed issir fil-grupp ta' ħidma tal-laki ta' Schengen il-presidenza ser tlesti l-ewwel eżaminazzjoni tal-ewwel tliet proposti sal-aħħar ta' Mejju 2017. Aħna disposti nikkooperaw mal-Parlament u nipprovdu kwalunkwe informazzjoni meħtieġa madana kollu ta' min jgħid illi l-istadju ta' trialogu se jsir taħt il-presidenza tal-Estonja. Grazzi. Grazzi ħafna nat il kelma lill kummissjoni u jekk tridu jew jekk tistgħu twieġbu l-mistoqsijiet jekk jogħġobkom ħudu l-inizjattiva. Grazzi ħafna, grazzi li sur Coelho, l-Shadow Rapporteurs, tal-li prezentaw l-ewwel osservanzi u mistoqsijiet tagħhom. Jiena nilqaw kol il-proposta ta' sur Coelho li konna laqat preparatorji tekniċi biex nidħlu fil-font dwar diversi punti għax kif il kol nafu dan huwa punt tekniku ċertu soġġetti jeħtieġu iktar żmien għad-diskussjoni, jiġifieri biex ngħid fuq dan li aħna disposti illi ninsistu nattendu tali laqat dwar il-mistoqsijiet tas Sur Coelho li kien diġà persuna ġewwa din il-kamra illi jaf l-aħjar dwar xin is-sitwazzjoni Schengen, naħseb li fil-perspettiva tagħna huwa wieħed mill-fondaturi tas-sistema korrenti, jiġri aħna qed nieħdu kost illi qed naraw hawnhekk jerfa' responsabbilta illi mexxi tali pożizzjoni kostruttiva tal-Parlament dan il-fajl għal dawn il-proposti diversi dwar il-mistoqsijiet tagħkom. Għaliex qed nipproponu kopji nazzjonali kif għal is-Sur Ħalwalu ġifieri nista' ngħidilkom illi din hija biċċaw ġiħtara sarina fit tħejjiet tagħna aħna sibna fit-tul fuq is-sitwazzjoni korrenti Għandkom raġun meta tajdu illi fil-prinċipju is-sostituzzjonijiet ċentrali taf tkun l-aħjar waħda, iżda fl-istess ħin naraw illi fir-realtà l-SIS hija sistema ibrida kif evolvit tul is-snin u kif saret tali sistema ta' suċċess kif nafu għallum huwa kollu raġun kaġun ta' din l-arkitettura mħalta appoġġata minn diversi sistemi nazzjonali. Illum għandna 24 stat membru illi għandhom koppja nazzjonali. Ħamsa biss m'għandhomx. U fid-diskussjonijiet ma' dawk l-istati membri tallimna li dawk li għandhom kopja nazzjonali huma kuntenti ħafna bija jinvestu fija jużawha u ma jixtiequx illi jietu lura jew jirrifjutaw tali possibilità li jkollhom hekk. Tressa il-punt illi s-sistema qatt ma waqgħet qatt dejjem ħadmet. Iżda wieħed jista' jgħid illi fil-fattiva ħadmet minħabba l-fatt illi din kienet qed tiġi appoġġjata minn 24 kopja illi ħadu parti konsiderevoli minn dan it-traffiku informattiv real time illi jsir il-ħin kollu fuq is-sistema. Ma rridux illi meta aħna niddiskutejna l-SIS 10-15 senilu, ilu, is-sistema automatika ta' rikonoxximent tan number plates għal karozzi ma kienx teżisti l-4 biljun talba l-informazzjoni li jsiru llum huma relatati ma' dawn ma' sistemi tan number plates li li twieġeb mill-ewwel u fil-fatt tista' tingħata minħabba grazzi għal din l-arkitettura ibrida fis-sistema teknika. U anka l-użu ta' sis fil-frontieri li issa tkun sistematika se ssir malajr kemm jista' jkun eh, kontroll sistematiku ta' kull vjaġġatur fil- ta' kull vjaġġatur kontra l-SIS mill-ewwel minn għandna jistennew il-Gwardjani tal-Frontieri, ġifieri din hija soluzzjoni teknika li tista' tappoġġa l-affidabilta il-robustezza tas sistema tista' tnaqqas il-vulnerabilità tas sistema Iġviri, iktar f'dan il-kontest li aħna wasalna għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi, iżda huwa ċari li għandna bżonn ta' iktar diskussjonijiet dwar dan magħkom, iżda anke mal-Kunsill meta tressaq l-istess punt. Irridu wkoll nistudjaw dan ċirku din iċ-ċirkostanza t-tieni mistoqsija dwar ir-Renju Unit Ovvjament ir-Renju Unit nafuhom bħala utent attiv ħafna tal-SIS fil-kooperazzjoni tal-Pulizija dik ir-realtà tal-lum ser jiġri sentejn oħra dwar id-dossiers l-oħrajn għadna ma nafux iridu naraw nhar din hija mistoqsija li kulħadd qed jistaqsi. Dwar punti oħra mhux ser nidħol iktar fl-aspett tekniku għax Nasab li dawn aħjar li diskutu għan band oħra. Dwar protezzjoni tad data kif qalet is-Sinjura Dalli, fil-fatt dan huwa suġġett importanti ħafna. Aħna nemnu illi il-proposti li adottat il-Kummissjoni f'Diċembru jirriflettu regoli state of the art fuq id-data protection, għamilna diversi proposti fostom regoli, regoli ta' ingassar ta' data, regoli dwar rapportaċ ta' ċertu incidenti. għajkun hemm żamma inqas ta' informazzjoni fosthom l-użu tal-biometrika wkoll. Aħna nemnu illi il-proposti huma state of the art u aħna nistgħu disposti li niddiskutu dwar dan. Li finanzjar wara l-2020 naħseb hija kollha fidejkom biex il-Kummissjoni li tiddeċidi iżda naħseb illi huwa tajjeb illi ngħidu li aħna nistgħu jkollna nkunu konfidenti illi ħajkollna sistema li trendi dejjem ħajkollha dejjem ħassib eh, ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex tappoġġa din ħatkun priorità għalina meta ħan proponu l-qafas finanzjarji wara dak il-perjodu. It-trasferiment tal-flus minn din il-proposta li, li, li torriġina fil-proposti tal-Smart Borders kienet ġiet organizzata permezz tal-ISO Borders, naħseb li din diskussawek dan it-trasferiment kien possibbli minħabba l-ekonomiji importanti li nistgħu nagħmlu fuq il-file Smart Borders li kif nafu kellu budget aħjar iktar milli meħtieġ wara l-istadju u l-istadju ta' studju ta' testjar Jiġifieri il-flus qed jiġu minn hemm ir-responsabilità tal-Istati membri semmit fuq il-kategoriji kollha kemm huma m'hemm ebda distinzjoni hemmhekk. ħajkun eh, ċertu responsabilità, responsabilità għal kwalunkwe aspett u dan ukoll japplika għall informazzjoni personali dwar il-punti tas-sur Dupre. Dwar il-biometrika, is-sitwazzjoni korrenti hija li hemm obbligu illi wieħed itella informazzjoni biometrika kull darba li din tkun rilevanti, iżda m'hemmx obbligu illi wieħed ifittxa jew juża u dan huwa l-element il-ġdid. Tajjeb illi inti twaddab l-affarijiet fis-sistema tiegħek iżda trid tagħmel użu minnu. Illum ħafna drabi naraw li l-istati membri għal kwalunkwe raġuni u naħseb illi ħafna minnhom ikunu raġuni leġittimi illi huma ma jaslux għal dan il-punt li jfittxuhom f'kwalunkwe sitwazzjoni u bekk din il-proposta hija mirata li tagħmel ċertu differenza dwar il-Europol. Hemm eh, ħajkun hemm rol importanti jekk nistax nagħmlu obbligatorja lill Europol li jaqsmu tal-informazzjoni ma nasmux li din hija importanti hija possibbli anke dan huwa dwar ir-rigward tal-prinċipju ta' alert ownership. L-Europol qed jospita iżda mhux is-sit ta' tali informazzjoni. U bekk l-Istati membri biss jistgħu jiddeċiedu dwar min jista' jkollu aċċess għal dan. Dwar il-proibizzjoni ta' dħul l-entry ban. Illum hija bil-fors li wieħed idaħħal fl-SIS entry bans li jittrattaw ċertu attività kriminali serja u l-terrorizmu iżda mhux għall immigrazzjoni. Jiġifieri jekk xi ħadd isib deċiżjoni ta' return kontrihom, l-entriment tkun memuża ma' dik id-deċiżjoni, m'hemm ebda obbligu illum u laqsam il-possibilità, insomma, hemm il-possibilità iżda mhux bl-obbligu iżda ndaħlu din informazzjoni fis-sistema dan ikun element ġdid meħtieġ biex issis isir iktar informanti naħseb bekk wieġib tal-kollox kważi iżda kifat aħna l-estin niddiskutu. Grazzi ħafna aħna nixtiequ nistennu bil-ħarqa l-informazzjoni rilevanti iktar tard fil-proċess iżda anka dwar il-mistoqsijiet jittrattaw il-kopji nazzjonali u x'sa jiġri minnhom issa nagħti l-possibilità l rapporter is-sur Coelho biex jagħti ċertu kummenti ta' luq, grazzi. Nixtieq ringrazzja kull kollegi kollha l-mistoqsijiet kollha u l infus kollha. Aħna nistennu bil-ħerqa li naħdmu ma' kulħadd, grazzi ħafna lill-Kummissjoni talli tista' tiltaqa' magħna fuq livell tekniku u li tejna biex ikunu nistgħu ngħaddu l-proposti naħsbu li dan tkun utli u nispera li nkunu nistgħu naqblu naqsmu l-idejat Is-sigurtà hija priorità u l-SIS huwa kruċjali biex ikun hemm sigurtà għaċ-ċittadini tagħna u nispera li x-shadows kollha se jkunu jistgħu jappoġġjaw l-idea aħna rridu niġġieldu biex nilħqu ftehim mal-Kunsill sal-aħħar ta' din is-sena. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Coelho u biex ngħid il kulħadd li huwa mbassar illi żewġ rapporter ser jippreżentaw l-appozz fl l-aħħar ta' Ġunju, jiġifieri ċertament deċiżjoni ser tittieħed taħ il-presidenza Estonjana l-iktar kmieni. Il-punt li jment fuq l-aġenda tagħna ser jibda fil-nofsinhar eskwart, kwart, jiġifieri tistaw tiqfu d-duru dawra tiħdu kafe ta' silma iżda jekk joġobkom tistaw tiġu lura għal punt tal-agenda f'nofsinhar nieqes kwart. Grazzi.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

So, colleagues, we... Kollegi, nistaw nkomplu bid-diskussjoni tana ta' dolodu u nishtiq nilqa' magħna l sinjura Marlene Bonnici, ambasċatriċi u rappresentant permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea u etniħu nieħu gost li qiegħda illum biex it-tuna debriefing dwar il-kwistjonijiet tal- JHA tal-27 u 28 ta' marzu dwar l-aspett prattiku ta' dan il-punt l-ewwel nagħti il-kelma l-ambasċatriċi u forsi jista' jkollok kważi 10 minuti iżda jekk jogħġbok tista' tieħu l-ħin kollu li trid. Mbagħad nagħti l-kelma lill-Kummissjoni mbagħad wara dan niftaħ id-diskussjoni għal platea Nistgħu nibdew direttament bid-dibattitu Sinjura Bonnici nad il-kelma lilek. Grazzi. Eżis membri, eżis kollegi, l-odwa tajba, kif tafu din il-ġimgħa aħna kellna il-Kunsil tal-JHA bis-seduta li saret f'nar it-tnejn 27 ta' Marzu u din kienet Ippreseduta mill-Ministru Carmelo Abela għal eh, Ministru tal-Intern u u l-seduta ta' 28 ta' Marzu li kienet ippreseduta mill-Ministru tal-Ġustizzja tal-Kultura il-Ministru Owen Bonici. Fil-bidu ta' kull seduta aħna tkellimna dwar l avvenimenti traġiċi li saru f'Londra il-ġimgħa l-oħra u illi wkoll enfasizzaw il-bżonn li aħna nġidu kontra t terrorizmu flimkien bil-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħna. Dan l-attakk wassal ukoll il-memorji tal-attakki terroristiċi illi saru għawek ġewwa Brussels sena ilu fil-istess ġurnata. Ix-xogħol tagħna għandu jieħu direzzjoni ta' prevenzjoni ta' tali attakki biex iċ-ċittadini jħossuhom iktar siguri. Imbagħad tkellimna dwar is-seduta tal-Home Affairs li ffokaw fuq dawn il-punti li ġejjin. Fl-ambitu tal-immigrazzjoni il-Kunsill studja l-implementazzjoni tad dikjarazzjoni ta' Malta ta' tlieta ta' frar li tinkludi diversi miżuri biex tindirizzaw l-immigrazzjoni fuq il-rotta tal-Mediterran. Aħna tajna attenzjoni partikolari fil-Kunsill għal dawk biex naraw kif l-Istati membri jistgħu jikkontribwixxu għall-implementazzjoni effettiva tad dikjarazzjoni per se aħna sfortunatament għadna qegħdin naraw ħafna imwiet, ħafna telf ta' ħajja tan-nies fil-Mediterran u iktar ma joqrob toqrob ir-rebbija iktar qed jiżdied ir-riskju. Bekk irridu naħdmu flimkien mal-imsieħba internazzjonali tagħna biex nindirazzaw iċ-ċirkostanzi nirrispettaw id-drittijiet fondamentali tal-bniedem fi kwalunkwe każ. L-attivitajiet prioritarji fid-dikjerazzjoni u li huma riflessi wkoll fl-implementazzjoni l-implementazzjoni jittrattaw diversi aspetti u kwalunkwe sforz qiegħed isir biex dawn jisi jinġibu fis-seħħ parallelament. L-iktar l-iktar il-bini tal-kapaċità għall gwardjani Libjani ntejbu l kondizzjonijiet tal-immigranti fiċ-ċentri u nejnu lil dawk li jixtiequ jmorru lura ġewwa pajjiżhom permezz tal-ritorn assistit. Il-ġlieda kontra il-gangs kriminali dejnu lill komunitajiet biex jiżviluppaw biex dak li jkun ikollu mezzi alternattivi ta' dħul iktar milli iwettaq ċertu attività ta' kontrabandu, ċertu avviċinamenti reġjonali illi nevitaw u nappoġġaw ċertu kooperazzjoni reġjonali. Ovvjament hemm ċertu diffikultajiet u kollox jiddependi mis-sitwazzjoni fil-Libja. Aħna maħniex naiv. Rridu xorta waħda rridu nagħmlu dak li hemm bżonn li jsir. Il-JHA ingħata debriefing dwar il-pjantazzjoni konġunt tas-summit ta' Valletta li għamel referenza għas summit ta' Valletta illi sart fl-2015. Kien hemm laqgħa tal-uffiċjali għolja biqbil mal-pjantazzjoni ġewwa Malta kważi xahar ilu biex naraw x'progress sar fl-implementazzjoni tal-pjantazzjoni u biex nistabilixxu u nwettqu it-triq u d-direzzjoni l qudiem Ir-rakkomandazzjonijiet li ġew miftema issa ser jiġu indirizzati fil-dialogi reġjonali l-iktar il-proċess ta' rabat u kartum u għandhom jiġu riveduti fil laqgħa li jmiss illi ser issir għal ħabta tal-ewwel trimestru tal-2018 u li ser tkun ospitata mill-Repubblika Demokratika tal-Etjopja Dwar ir relokazzjoni il-JHA diskuta l-implementazzjoni tal-deċiżjoni tal-realokazzjoni, għatem ħafna xi jsir, iżda importanti li nikkoordinaw kemm jista' jkun biex inkunu nistgħu nagħmlu dak li nistgħu nagħmlu biżmin, fi żmien. Il-messaġġ ewlieni hawn huwa illi huwa essenzjali illi aħna nimplementaw l-impenni illi aħna nkunu ħadna L-Italja u l-Greċa xorta għandhom bżonn ċertu assistenza kontinwa, għatem biżżejjed żmien biex insaħħu l-implementazzjoni u dan huwa li tippruvaw nagħmlu dwar il-politika tar-ritorn il-ministri kellhom diskussjoni fuq il-komunikazzjoni u l-rekomendazzjoni tal kummissjoni fil-bidu ta' Marzu. Huwa ċar illi hemm il-bżonn illi jkun hemm politika ta' ritorn iktar effettiva fid-dawl tal-fatt li hemm bżonn li jkun hemm azzjoni Ewropea u koordinazzjoni mill-qrib bejn kulħadd. Id-diskussjoni iffokat fuq żewġ aspetti primarjament l-aspett estern, il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fuq riammissjoni u fuq aspett intern li naċċertaw il-proċeduri u s-sistemi tagħna ma jfixklux il-proċedura ta' ritorn u l-abbuż u jkun hemm prevenzjoni tal-abuż ta' din is-sistema. Ir-riforma tas CAS kien punt ieħor fuq l-aġenda tagħna li fih il-Ministri ġew ippreżentati ċertu rapport ta' progress. Bħala Presidenza aħna qegħdin Nieħdu dan il-pakket bis-serjetà. Hemm ukoll ir regolament ta' Dublin, kif sejħetlu kif sejħet għalih il-Kunsill u li nibnu fuq l-isforzi tal-Presidenza tal-Slovakkja aħna ħejjejna il-proċess li huwa mirat il nsibu kompromess fuq l-applikar effettiv tal-prinċipju ta' responsabilità u ta' solidarjetà. Dwar il-proposta li nistabilixxu l-Unjoni Aġenzija Ewropea fuq l-Azil diġà saru negozjati mal-Parlament u nisperaw illi nkunu nistgħu naqblu malajr kemm jista' jkun. Il-Presidenza ssir ovvjament tkompli fl-isforzi tagħha biex tmexxi fix-xogħol tagħha fuq diversi proposti rapport tal-progress fuq sistemi tal-IT għall maniġjar tal-frontieri u s-sigurtà ingħatat partikolarment aħna qed nieħdu gost il-negozjati bejn l-istituzzjonijiet fuq is-sistemi ta' dħul u ħruġ issa għaddejjin ġmielhom u nisperaw li nilħu ftehim sa' Ġunju kif intalab mill-Kunsill. Issa nistgħu nażlu għas seduta ta' dwar il-ġustizzja illi kif qed preċedentement saret l-għada u l punti li mis ta' min wieħed jinfasizza. Dwar il-forniment tal-kontenut digitali, il-Ministri tal-Ġustizzja ġew ppreżentati b'rapport fejn tajna wkoll sitwazzjoni ħarsa globali dwar is-sitwazzjoni korrenti li nibnu fuq linji gwida politika u l-kisbiet tas sena l-oħra l-aspetti diversi tal-proposta ġew indirizzati fi clusters fil-fuq laqat tekniku, fil-laqat tekniċi. Sar progress fuq diversi aspetti fosthom konformità ir-regoli ta' forniment ta' kontenut diġitali jew tas servizz u rimedji f'każ li ma jkunx hemm forniment jew rimedji li ikun hemm nuqqas ta' konformità. Fl-opinjoni tagħna dan ikun importanti li jista' jikkontribwixxi għas-suq waħdini l-iktar billi neliminaw il-frontieri, l-ostakli assoċjati dan ser inaqqas ċertu inċertezzi li jiffaċċjaw il-konsumaturi, ċittadini, kaġun ta' differenzi bejn liġi ta' kontrattwali bejn stat membru ieħor. Il-presidenza ser titratta dan id-dossier bl-importanza meħtieġa. Dwar il-ġlida kontra l-attività finanzjarja, il-ministri ġew ippreżentati b'rapport dwar il-proposta biex ikun hemm direttiva fil ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u dwar il-proposta għal regolament dwar rikonoxximent reċiproku dwar is sekwestru mandati ta' sekwestru ta' frizzar tal-assi li l kummissjoni resqet fl-2016 fil kuntest tal-pjantazzjoni tagħha biex inkunu nistgħu insaħħu l-ġlida kontra l-finanzjar ta' terrorizmu. Il-ġlida kontra terrorizmu hija priorità minħabba l-fatt li s-sigurtà hija priorità għalina u ċittadini tagħna. Progress qed isir fuq il-proposta ta' ġlida kontra l-ħasir tal-flus permezz tal-liġi kriminali. Il-proposta ta' rekonoxximent mm, reċiproku tal-mandati ta' sekwestru hija pjuttost komplessa iktar sostanzjali u ser teħtieġ iktar żmien. Il-proposta għandha tejna biex nindirizzaw it-terrorizmu bżewġ minn diversi perspettivi biex l-Stati membri jkollhom il-mezzi għad dispożizzjoni tagħhom li jindirizzaw teddit li huwa relatat ma' finanzjar ta' terrorizmu. Punt ieħor fuq l-aġenda tagħna tal-Kunsill tal-Ġustizzja kien ir-ritorn tal-ġellieda terroristi. Problema oħra ewlenija li diversi stati membri qed jiffaċċaw. Il-Ministri wkoll iddiskutew alternattivi ta' politika kif ġie diskuss mill-koordinatur ta' kontra t terrorizmu biex bekk nindirizzaw il-problema minn perspettiva tal-ġustizzja kriminali matul l-ikel. Il-Ministri ddiskutew is-suġġett tal-whistleblowers u kif aħna insaħħu l protezzjoni ta' dawn. Dawna għandhom rol importanti fis soċjetajiet demokratiċi billi jgħinu biex niżvelaw imġiba skorretta brabta ma' frodi u korruzzjoni. Il-Parlament Ewropew ippreżenta r rapport tiegħu dwar dan is-suġġett u il-Kummissjoni nidiet konsultazzjoni pubblika. Lan tad diskussjoni matul l-ikel din laqa tal-Ministri tal-Ġustizzja kien biex ikun hemm opportunità biex il-Ministri jagħtu il-femmit preliminari tagħhom dwar dan is-suġġett. Imbagħad, bħala punt ta' informazzjoni kien hemm inform diskussjoni informali dwar l-istabiliment tal-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku, diskussjoni li saret fil-marġini tal-Kunsill. Kif tiftakru, aktar kmini din dan ix-xahar, il-Kunsill Ewropew iddiskuta l kwistjoni u witta triq biex ikun hemm ukoll kooperazzjoni msaħħa għall-istabiliment tal-IPPO. Madanakollu nisħa illi din il laqgħa ma saritx fil-qafas tal-Kunsill għaliex l-abbozz ta' regolament u xogħol fil-Kunsill bħalissa huwa sospiż. Jiġifieri din kienet laqgħa informali li bħala presidenza aħna faċilitajna u allura min jista' nidħol f'ċertu dettal dwar dan il-punt partikolari. Iżda din id diskussjoni informali li saret it-tlieta kienet opportunità biex bekk naċċertaw illi kulħadd ikun situazzjoni fejn jaf x'inhuma l-passi li jmiss u anki jkun jaf dwar il-koordinazzjoni li sejra ssir. Il-Presidenza se tkompli fil-faċilitazzjoni tagħha biex toffri fora għal diskussjonijiet fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi lilek, Sinjura Bonici, tal-li tajtna din l-informazzjoni kollha dwar l-oqsma kollha dwar il-ġustizzja u l-intern. U anki inti fakkartna wkoll għalkemm aħna qegħdin hawnhekk fil-Kumitat Libe illi meta niġu għas-sigurtà kif ukoll għall-migrazzjoni ċertament hemm dimensjoni esterna involuta wkoll li rridu naħdmu fuqha biex insibu soluzzjoni mhux biss biex nikkonċentraw fuq possibilitajiet interni. Però hawnhekk fil liba wkoll nitkellmu dwar possibilitajiet interni u allura għalhekk fostna għandna rappreżentanti mill-Kummissjoni minn DG Just u DG Home U issa naddi l-kelma li sur Fonseca Murillo biex forsi iżid xi punti oħra dwar il-kwistjoni jew aħjar is-settur tal-ġustizzja jogħġbok. Sinjura President, Sinjura Sipel, Sinjura Bonici, wara dan ir-rapport dettaljat mis-Sinjura Bonici ma tantx għandix nżid Madana kollu nista' nikkonferma illi id-diskussjonijiet informali u nafu li kwalunkwa diskussjoni dwar artiklu 86 tat trattat huma essenzjali jindikaw illi kollox miexi f'direzzjoni tajba u nittamu li konna riżultat mandumux. Il-proċess formali iżda jibda ġimgħa d-dieħla u kollox jiddependi fuq l-istati membri u l-firmar tal-ittra. Jina ottimista. Issa, punti l-oħra li diskutejna fil-Konsil ġaj jiena nikkonferma illi Fid-dibattitu tal-orientament kena diskussjoni olistika dwar il-ġustizja kriminali u il-cyberspace u fl flimkien il-punti rilevanti kollha. Il-Ministri u kol kienu flessibli ħafna fil rigward tal-kwistjoniet involuti, ġifiri zamma ta' data, l-inkriptament, kwistjoniet bħal dawn u nikkonferma illi qed nirrispettaw l-iskadenzi u se jkollna rapport ukoll wara li jsiru l-konsultazzjonijiet kollha rapport għal Ġunju dana se jkun. Issa il-kuntratti diġitali kif semmet il-Presidenza aħna wkoll qegħdin nistennew għal approċ ġenerali mill-Kunsill f'Ġunju nittamaw illi ikonna bilanċ u parallel bejn il-bżonn tad dinja tan negozju għal dak nixaqsam is-suq uniku mbagħad il-protezzjoni tal-konsumaturi f'termini tal-protezzjoni tad-dejta fuq livell Ewropew. Ovvjament ma sarx nagħtukom iktar tarifa issa, irridu nistennew għal diskussjonijiet illi waslu għall approċċ ġenerali ġifiri f'Ġunju, issa dwar whistleblowers, nikkonferma u wkoll il kummissjoni tarraf li kwistjoni politika di ta' importanza li ma bħala u bekk qed nippruvaw insibu l-aktar approċċ koerenti possibbli u aħna se nagħmlu wkoll konsultazzjoni biex nagħlqu kollox fi żmien propizju. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. U aħna u koll nitu pjaċir li konna kooperazzjoni mill-laqwa biex bekk aħna ntemmu x-xol fin tajjeb. Aħna f'dal aħħar xhur u rejna li jekk hemm bżonn aħna naħdmu tajjeb ħafna u naħdmu mingħajr dewmien u xi kultant forsi eh, dan l-ispirtu huwa nieqes mill-istituzzjonijiet oħrajn għal xi raġunijiet, però qabel ma nitlu għal dettalji u, u waslu l-mistoqsijiet tagħna Naddi il-kelma l sinjura Klaw mill-DG Home. Grazzi ħafna. Ma tantx għandi xinżid ma' rapport eċċellenti l nata mill prezenza ta' Malta, żewġ punti minna tiegħi. L-ewwel, kommissjoni u wkoll matul il-Kunsill enfasizzat il-bżonn illi nżidu l-isforzi għal allokazzjoni, punti semmejna kemm il-darba kussjoni importanti ħafna lina biex bekk niksbu progress. Umbat insemmi u koll il-Kommissjoni u koll ta' ġurnament dwar il-laqat fil-Istati Uniti u anki kena u koll kontatti permezz ta' social media u kena u koll kontatti ma' ministri minn Malta u l-Estonja u anki se namlu segwitu ma bil laqat tal-uffiċjali ewlenin fil-sajf kien importanti li l u kol kien irċiva din informazzjoni u kol. Grazzi. Grazzi ħafna għal dawn il-punti u issa niġi għad kollegi tagħna. Sissa għand nara żewġ kollegi li jixtiequ jagħmlu intervent, issa nad il-kelma lis-sur Koelju jekk jogħġbu. Grazzi, President. Grazzi ħafna din il-prezentazzjoni mill-Ambaxxatriċi ta' Malta. U jiena naħseb illi il-punti ewlenin tal-Kunsill ġaj huma wkoll punti li ħasbu lilna wkoll jiena kemm xejn disappuntat fir ta' żewġ punti l-ewwel fid-deċiżjonijiet tal-aħħar il-kunsill qed jgħid illi irid ikun hemm progress kemm jista' jkun fuq il-file EASO sal-aħħar ta' Ġunju. Sam il-bidunet, jina kont nittama illi kollox jintem fuq dan il-fajl fil-Presidenza ta' Malta, mhux biss għaliex il-Gvern ta' Malta huwa ta' poċ kbir għal dan il-fajl, iżda hemm ukoll fema dwar l-importanza ta' ġensija importanti. U jiena kemm xejn disappuntat għaliex safejt nifem jena u jekk għandi zbal jekk joġabkom korreġuni, jider li l-kunsil donnu ċeda għal fatt li bximot nistaw nsibu soluzzjoni, jekk mux il-kas pero korreġuni. Issa, punt ieħor fejn jina t dizappuntat huwa il-punt fejn il-kunsil jappoġġa l-istituzzjonijiet li jagħmlu impenn dwar l-ETIAS u għal dak li xaqsam is-sistema ta' tfulu ħruġ. Jiġifieri ikun hemm ftejim sal-aħħar ta' Ġunju jkun hemm mbagħad negozjati mal-Parlament wara. Allura jidher li l kunsil la' kunsill hawnhekk huma etjas u sistema ta' ħruġ u tħul. Dawn huma sistemi illi jistaw jitlu fisseħ wara l-2020. U għanna bżonnhom dawn sistemi issa u rridu nagħtu soluzzjonijiet issa. Allura eh, il-priorità fil femmati għanda għandha tkun fuq l-SIS, fil fatta għadna kif temmejna diskussjoni issa llum dwar dawn is-sistemi, SIS għal xtini għad database tajba li diġà qed taħdem u fil-fema tiegħi il-Kunsill għandu jappoġġa din il-ħaġa, ġifieri il-priorità il ħaġa ġifieri il priorità il priorità li nwasslu tweġibiet fuq livell ta' sigurtà għandu jkun l-ewwel l-SIS u mbagħad it-tieni l-odot il-ġodda li se jkollna sentej erba' ħames snin oħra. Allura jiena ftit disappuntat li l-Kunsill donnu qed jagħti priorità lil databases oħra. Grazzi ħafna. Thanks a lot, Grazzi sur Kolejlio għal dawn il-kommenti u mistoqsijiet. Issa qed nara li Marjim Dalim tixtieq tul kelma kieġeba. Ċer u grazzi wkoll l-ambaxxatriċi um, Bonnici. Xtaqt nifoka fuq żewġ aspetti differenti. Um, l-ewwel fuq l-aspett tal-immigrazzjoni li tkellmet dwaru um, l-ambaxxatriċi Bonnici fejn qalet li l-fokus ewlieni huwa fuq l-implementazzjoni tal multa Declaration u anki kif l-Istati membri jistaw jikontribwixxu bl-implementazzjoni ta' din id-dekirazzjoni u ovvjament l-enfasi li ssir ħidma kif suppost mal-partners internazzjonali tagħna. Però dal-Kumitat huwa wkoll interessat dak li jiġri bejn l-Istati membri. U fil-fatt il-Ministru għall-Intern Malti, Carmenu Abela, li huwa responsabbli mill-qasam tal-intern għal darba oħra li ġdim ma kienieċ l-ewwel darba li għalek għal bl-Inglis time is of the essence um, se nerġaw naraw ħafna aktar traġedji, probabilità kbira li naraw aktar traġedji fil-Mediterran ċentrali um, fis-sajf li ġej la darba jikkalma u koll it-temp um, fil-fatt edin fl-axħar ta' marzu. Ġifiri ma tantx fadal żmien lanqas u ilna nitkellmu dwar dan issa għal xhur sħaħ. Però naf li l-Presidenza Maltija tipprova timbotta, però il-passi minnaħa tal-Kunsil jidru li huma kajmani ħafna. Issemmit ukoll ir-relokazzjoni pereżempju u din semmija wkoll il-Ministru Abela, sfortunatament l-implementazzjoni tar-relokazzjoni kważi inesistenti. U inti qed fadal ħafna iktar xisir dwar il relokazzjoni pero qed ukoll ehm, fadal izmin żmien biex nżidu l-implementazzjoni, to step up implementation. Pero x'inhu izom lill-istati membri milli jatwaw dak li wedu għal ġdinja xaħġa li wedu meta nitkellmu dwar il-lokazzjoni mill-Italja u l-Greċja. U hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar literalment qatra tal-problema kollha li qegħdin niffaċċjaw f'dan il-moment il-Kunsil kif qed iħares lejn din is-sitwazzjoni għaliex m'hemmx isa din il-push biex verament nindirizzaw il-problema u inħallu l-problema tiġi posposta u differita minn xara għal ieħor minn sena għall oħra Dak huwa l-aspett li lili jinkwetani l-aktar, però Imbagħad xtaqt li nsaqsik xi ħaġa oħra, waħda mill-punti li l-Kunsill iffoka fuqha kien il-travel fraud document u l-Kunsil fil-fatt adotta konklużjonijiet fuq pjan ta' azzjoni biex isaħħaħ ir-rispons Ewropew f'dawn il-każi ta' frodi f'dokument tal-ivvjaġġar. U l-konklużjonijiet kont qed naqra jiffukaw fuq l-importanza ta' dokumenti aktar siguri, tibdil fid-database ta' dokumenti folots u autentiċi online l-FADO database billi jkun hemm tibdil fil-bażi legali. Il-kollega tiegħi semma kif dalodu stess aħna konna din nitkellmu dwar ix-Schengen Information System. U fil-fatt artiklu 36 ta' Schengen Information System jinkludi wkoll checks fuq dokumenti folots ta' identità. Allura, jinteressan nkun naf kif dan il-pjantazzjoni li ġi diskuss fil-Kunsill u separat minn din is-sistema u kif jista' jkun jiġi aċċertat li ma jkunx hemm duplikazzjoni tax-xogħol. Thank you. Vielen Dank, Miriam. And I now give the floor. Grazie, Miriam. E sur depressa. Uh, eh, merci, President. Grazie ħafna, Signor President. Jina smajt ċerta attenzjoni l-rapport u għandi l-impressjoni l-impressjoni illi l-atmosfera kienet waħda pożittiva ħafna fil laqgħa tal-JHA u wara l laqgħa jiena rajt xi kumenti fil-istampa fil-medja u jiena rajt li l-Awstrija talbet li ma tintrabax mill-fażi ta' relokazzjoni fil-prinċipju hija xi ħaġa mandatorja l-Istati membri u rajt illi l-grupp Visegrad ukoll ħareġ stqarrija u qalu illi il-pajjiżi Visegrad ma kinux se jċedu għal teddit u dittatorjat tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-kummenti li jiena rajt fil-medja wara din il laqgħa U allura forsi l-atmosfera ma kienx tant pożittiva kif qed tissuġġerixxi fir-rapport u allura il-Kummissjoni l kunsill x'beħsebhom jagħmlu f'dan il-każ? Il-Kunsill ukoll għandu responsabilità hawnhekk u anke l-Kummissjoni, l kummissjoni qed tgħid li l-Istati membri Ovvjament irdu skont it-trattati u allura l-Kummissjoni xi tfisser dan il-kliem. Imbagħad Kien hemm ukoll informazzjoni oħra li laqtitni il-Parlament Ungeriż adotta liġi li jpoġġi dawk li jfittxu l-azil f'detenzjoni. Din xi ħaġa li qegħdin tqisu fil-Kunsill intom imħasbin eh, dwar dan il-fatt biex naraw jekk dana huwiex f'konformità mal valuri Ewropej U l-Komissjoni xi tajt bħala gwardjani tal-trattati x'sejrin tagħmlu f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Depre. Issa forsi nista' nżid mistoqsija jien minn naħa tiegħi. U anki ngħaddi xi kummerti, mela nibda bil-kumment. Mela, mit 28 stat membru qed nisma' illi iva ovvjament jixtiequ jgħinu ir-refuġjati ta' veru iżda huma kontra migrazzjoni regolari. Allura, jekk dan huwa minnu, għalfejn ma jsaħħux il-kooperazzjoni ma' xi wħud mill-organizzazzjonijiet biex iżidu n-numru ta' risistemazzjonijiet biex bekk um, verament ikollu refuġġati ta' vera, iżda Ovvjament, eh, mhux eh, huwa kompletament veru dak li tisejru. Issa, żewġ mistoqsijiet konkreti. l ewwel l-enkriptament. Din il ġimgħa rajna u smajna messaġġi illi jivanna bżon din is-sistema u wkoll ikonna eh, encryption ta' tip end-to-end anki għal persuni privati. U rridu sistema diretta u f'każijiet speċifiċi rridu naraw il-komunikazzjoni ta' persuna jew oħra. Jiena m'hinix esperta, iżda lill-Kunsill u l-Kummissjoni nsaqsihom għandhom xi idea kif fuq livell tekniku dan kollu jista' jseħħ jiġifieri naraw il-komunikazzjoni enkriptata mingħajr ma jkollna aċċess indirett. Hemm xi ħaġa disponibbli jew irridu naraw naqra x'jista' jsir ETIAS. Jiena għandi mistoqsija fil-qosor ħafna, jiena inkwetata li l-istati membri għadhom qegħdin ħejju s-sistema PNR. Bekk, hemm possibilità illi jekk naġlu bid-deċiżjoni ETIAS Kemm se jkollna żmien biex is-sistema timbagħad tidħol fis-seħħ? idejat speċifiċi disponibli fis stati membri, naddi l-kelma issa direttament lill-ambasċatriċi Bonnici Kjoġbog. Okay, thank you, I'll try. Grazzi, ħafna se nipprova nwieġeb għal xi ħut minn dawn il-mistoqsijiet u mbagħad ovvjament il-Kummissjoni wkoll jistgħu wkoll jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom. Mela, l-ewwel inwieġeb għal kwistjoni ta' EASO. Proposta Eazo. Iva, jiena et malar kemm jista' jkun għaliex nittamaw illi jkun anki qabel Ġunju, ġveri aħna nittamaw qabel Ġunju. Ma rridx ovvjament e, b'xi mod e, inxekkel l-andament, pero nittamaw li dejjem ovvjament isibu l-kooperazzjoni anki mill-membri ta' din il-Kamra u bekk nittamaw li kun nistgħu naslu. Issa, kien hemm ukoll mistoqsija dwar eh, tħul il ħruġ u il-entry exit. Bħalissa din negozjaw u nedejna il trilogi politiċi l-ġimgħa l-oħra hemm ħafna xogħol tekniku għaddej u allura aħna nittamaw illi nagħlqu dan il-kapitlu wkoll skont ma talabna l-Konsill Ewropew qabel l-aħħar ta' Ġunju Etjas, nittamaw illi ikonna pożizzjoni tal-Kunsill qabel l-aħħar ta' Ġunju. Etjas kif tafu huwa ferm aktar kumpless u nittamaw illi jirnexxina. Ma parallel qed naħdmu wkoll fis u kif semmejtu bil raġun Dal-oddu l-uffiċjali tagħna kienu preżenti biex jippruvaw u nittamaw li nħaffu l-andament emmek għax kif semmejtu sistema eżistenti din memx eh, xnibnu mill-ġdid u ovvjament hemm ħafna mistoqsijiet li għatirdu nwieġbu ma dana kollu rdu naħdmu ċertu ħeffa fuq lodot illi diġa jeżistu. U naqbel mija fil-mija. Issa dwar il-kwistjoni ta' l-dikjerazzjoni ta' Malta un wieġeb fil-lingwa tiegħi wkoll hawnhekk. Sar ħafna eh, xogħol kemm qabel eh, il-summit eh, li sar Malta biex nippreparaw kemm jista' jkun malajr u biex ikonna ehm, idea tajba ta' kif sammexxu fl-implementazzjoni, pero anka għanna pjantazzjoni, eh, apparti deklarazzjoni għanna u kol pjantazzjoni li qegħdin nintaqaw Eh, regolarment eh, mal-stakeholders kollha ehm, għada fil-ħodu fit-tminja għandi waħda minn dawn il-laqat, nintaqaw eh, nintaqgħu wkoll fit ċirku tal-dak li aħna nsajħulu l-IPCR, fej konna wkoll ehm, eh, maħna apparti l-istituzzjonijiet u l-istati membri relevanti u anka l-organizzazzjonijiet eh, internazzjonali ikonna wkoll eh, l-Aġenziji Ewropej li għandhom rwol eh, fl-implementazzjoni ta' dan il-pjan. Kif jaf kulħadd is-sitwazzjoni hija delikata għax rridu wkoll mill-Libja. Però hemm ħafna xogħol li qed isir, proġetti li qed jiġu approvati wkoll min-naħa tal-Kummissjoni biex jiġu implementati anka minn dawn l-organizzazzjonijiet internazzjonali bħal UNHCR u, u l-IOM li huma sibniehom partners stabbli u ħafna uh, f'dan ix-xogħol L-affarijiet mhux ma jistawx eh, isiru millu malada, però aħna qegħdin eh, nimmonitorjaw l-implementazzjoni kif qed ngħid fuq bażi regolari u qegħdin nimxu. Eh, sar diġà parti kbira mit-taħriġ li kellu jsir anka għal kosta għal Coast Guard Libjana Edin nimxu issa għal fażijiet iktar prattiċi ta' taħriġ fej anka hemm il-ħsieb illi nkunu nistgħu mbagħad eh, ikunu iktar eh, huma jistgħu jieħdu f'idejhom eh, ix-xogħol tal-protezzjoni tal-kosta tagħhom. Qed isir ukoll xogħol mal-komunitajiet fil-Libja kemm dawk ta' madwar il-kosta kif ukoll anke dawk li jinsabu iktar fin-nofsinhar tal-pajjiż. Uh, Wieħed irid iżomm f'moħħu illi uh, eh, l ismuggling sar, saret uh, industrija f'partijiet partijiet minn min da, min min daw il-pajjiżi. U għalhekk irridu ngħinu anke daw il-komunitajiet biex um, ikunu jistgħu Eh, jaqlaw lejxin tagħhom b'modi differenti. Sa, semmejna wkoll eh, ir-relokazzjoni. Dana kienet diskussjoni li saret waqt eh, waqt il-lunch. Il Il-Ministru Malti flimkien mal-Kummissarju anka kidbu lill-Istati membri biex ifittxu eh, ikomplu bl-implementazzjoni tal-deċiżjonijiet li ħadna flimkien, irridu inkomplu bl-implementazzjoni għax inkella mista nibqgħu kredibbli jekk aħna nieħdu d-deċiżjonijiet u ma, ma nimplementawx. Um, kienet però ta' inkoraġġiment eh, illi ħafna mill-istati membri u anka minn dawk l-istati eh, assoċjati illi taw il-weda tagħhom li se jippruvaw um, jimplementaw um, il-wedi tagħhom id-deċiżjonijiet ehm, qabel Settembru. Ġifiri għadna fil-ħin, eh, għatem uh, kif edna sar xogħol, il-proċess huwa tqil għax il-proċess mhuwiex mhux um, kulħadd huwa eliġibbli li jiġi lokat, u allura wara li tiġi determinata l-eligibilità imbagħad eh, iridu jsiru l matchings mal-pledges eh, li għandna u l-proċess eh, huwa twil. Però hemm pipeline kemm ta' pledges kif ukoll ta' nies biex jiġu rilokati u allura aħna konfidenti illi sal-aħħar ta' sa, settembru ehm, Eh, se sankunu nistaw eh, nilħu ħafna mill-bżonnijiet eh, li hemm. Is-sinjura ehm, ehm, eh, dalli saqsit ukoll fuq il-frodi u travel document fraud. Iva, il-proċessi huma separati Il-proċessi huma separati, għanna żewġ proposti eh, separati, però ehm, huma relatati ħafna kif għattajjeb inti u għalhekk irridu eh, noqogħdu daqsxejn attenti li naraw li eh, ż żewġ proċessi jaħdmu flimkien u li ma jkunx hemm duplikazzjoni la ta', ta, ta riżorsi u laqas ta' sforzi għax kif jaf kulħadd Eh, għanna ehm, ħafna x'namlu f'dan il-qasam u zgur ma nistawx illi eh, ma nistawx nafordjaw li noqogħdu nidduplikaw eh, il-rizorsi tagħna. Ehm, um, may I shortly interrupt you just to say that I hope that our inter Sen interrompik sabiex ngħidlek illi l-interpreti ta' 10 minuti sabiex inkomplu bil-laqa. Mhix problema. probablement qed kollox seħal l aħħar minuti fidejn kummissjoni. Eh, grazzi. Jiena ser nirrispondi sem diġi Home ukoll għaliex hemm xi mistoqsijiet li jgħu taħt eh, responsabilità tagħhom meta niġu għall-ġustizzja jekk tiftakru x'ġara fil-passat Aħna se nkomplu il-mainstreaming fuq id-drittijiet fundamentali però ngħaddi kol il-kelma l-kollega wkoll. Fil-Kummissjoni kemm il-Kummissarju King u l-Kummissarju Jurova referew għal eh, sfidi kbar mhux biss minn perspettiva teknoloġika iżda wkoll il-bilanċ bejn is-sigurtà u l-privatezza Illum is-Sinjura Jurova edha Washington u qed niddiskuta wkoll mal-imsieħba tal-Istati Uniti dwar il-kwistjoni tas-sigurtà u l-privatezza l-punt tiegħi huwa illi għalissa aħna konfidenti dwar il-kwistjoni l għandha x'taqsam mal-li evidenza għaliex fi rapportana tagħna f'Ġunju għandna biżejjed evidenza teknika sabiex nindirizzaw iż-żewġ kwistjonijiet għandna assistenza legali sabiex insibu il-ġurisdizzjoni applikabbli xirqa fid-dimensjoni tal-e-cloud. Fuq il-kwistjoni tal-inkriptament, tal e cloud fuq il kwistjoni tal inkriptament il kwistjoni hija waħda matura, aħna qed nintensifikaw id-diskussjoni fuq livell ta' grupp tekniku mal l-operaturi, dawk li provdu servizzi l-autoritajiet, is-sur Run White mill Europol kellu proposti konkreti ħafna. Intom qed tistaqsu għal konkretezza, miżuri konkreti fuq l-inkriptament. Jiena nista' wedek li ser namlu dak kollu nista, però nafu li s-sitwazzjoni se tkun diffiċli. Nadir kelma l-kollegi. naddu l-ura għal kellima tal-Kummissjoni. Dwar il-parti tal-relokazzjoni, Sur Fonseca diġà tkellem dwar l-inkriptament, dwar il-relokament, aħna ser nistennew sa settembri sa naraw kif se tkun l-implementazzjoni. Aħna qed nibutaw l-Istati Membri sabiex jibdew l-implementazzjoni. Umbat f'Settembru nagħmlu evalwazzjoni u naraw ser nagħmlu dak il-waqt. Fuq il-kwistjoni l-oħra illi għajjem dwar l-Ungerija, il-Kummissjoni marra ġewwa l-Ungerija din il-ġimgħa u aħna qegħdin f'diskussjoni mal-Istat Ungeriż dwar dan. U naraw x'joħroġ minn dawn id-diskussjonijiet, però hemm dawn id-diskussjonijiet u naħseb li inti diġà konxja minn dan. Grazzi ħafna dejjem tajjeb li konna ftit iktar dibattitu. Naħseb illi interrompejt li s-Sinjura Bonici, pero naħseb eh, irrispondejt kollox ma nasibx li trid terġa' titkellem mela beknala il-laqa lissa u jekk joġobkom dawk illi mhux sejrin dar issa illi il-laqa ta' war nofsinhar ser tibda fis-satejn f'dan l-istess post. Grazzi. Thank you for being Thank you. here. Thank you.